Dear colleagues, it is time. Aziz kollega, mela wasal il-ħin biex nibdow konet nistennew il-kollegi. Imma għandhom xi ftit domin biex naqdu maħna. Mela, nista' nibdow bil-punt 17 tal-aġenda tagħna. Iġifieri id-diskussjoni fuq la bozz tar-rapport Eh, fuq il-prodotti li għandu l-proteini tal-ġobon, il-kazins. U għalek Grazzi, fl-14 ta' marzu tal-2014 il-Komitat ħareġ bil-rapport eh, tal- E, dak li huma l-prodotti tal-każajina għall-alimentazzjoni tal-bnedmin u fi proposta tagħha il-Kommissjoni qed tipproponi li tneħħi direttiva tal-2003 fuq dan it-qarrib tal-Istati membri fuq dawn il-prodotti tal-ħalib u tal-proteini tal-kaseina li supposti konsmaw il-bledmin u għadan għatlet raġunijiet l ewwel net biex is-setat tal-Kummissjoni tkunu f'konformità ma' l-atti delegati ta' implementazzjoni introdotti mill-TFEU It-tieni net biex nadattaw dispożizzjonijiet fis seħħ għall evoluzzjoni tal-liġi fuq is-settur tal-ikel u t-tielet punt biex ikun hemm adattament tal-kontenut u rekwiżiti u kriterji tal-kontenut tal-każina għal leġislattiva ġifier il-Kodeks Alimentarius. Il-Kommissjoni fid-dettal tipproponi illi eh, tkun tista' tiffissa il-livell ta' umdita massimu eh, ta' 10% qabla eh, ma' 10% ta' qabel u il-livell l-iktar qoli tal kazeina tal-aċidu għal 2% meta kifu previst fil-liġi ta' dieta fis-seħ biex hekk ikun hemm adattament futur mill qarib għal annessi wieħed u tlieta iġifieri l-prodotti ta' proteina tal kazeina l-varji tipi ta' dawn e, tipi ta' ikel kontaminanti, l-koadvanti, eccetera Ovvjament biex natattaw ukoll il-regoli għal qafas attwali il-Kummissjoni qed tipproponi l-adozzjoni tal-atti delegati. U jekk il-proposti disciplinati tal-prodotti tal-kazajina mhumiex l-ewwel net għandhom xaqsmu imma għal l-elementi biss u il ta' dan flus huwa importanti illi ikonna id-dati id-data fidejna għal dawk ma prodotti aħħarin, mod partikolari għal prodotti allerġeniċi u għalek għal dik li l-etikettatura tal-prodotti tal-kazina li għandhom xaqsmu mal-konsum tal-bnedmin, artiklu 5 U jekk l-informazzjoni obbligatorja ma jidrux fuq il-pakketti jew l-impakettar, dawn il-prodotti ma jistaw jiġu kommerċjalizzati bħala prodotti tal-kazeina, le lanqas jistaw ikunu użati għal tlestija ta' prodotti għall-iken. U għalek dan permetti l-konsumaturi li kollom l-informazzjoni kollha meta jidu jagħmlu eh, l-għażla tagħhom, pereżempju jekk għandhom forsi xi xi allerġija. Jiena biddilt ċerti aspetti ta' din il-proposta l-ewwel net fuq il-konformità mal-kodeks Alimentaris. Naqbel ma l-importanza dan jgarantixxi li daw in-nies li jaħdmu f'dan is-settur li jkunu kollhom trattamentu ugwali u propost proposta tiegħi kienet nigarantixxi l-konformità sħiħa mal-kodis alimentarius, mod partikolar nagħmel referenza għall-emenda 5 tal-annes 2, l-emenda 2 tal-premessa 7 u naħseb illi il-poter illi nadottaw t-delegati ma jitx ikun fidejn il-Kommissjoni għal perjodu indeterminat, anzi għal ħames snin, bħalma minna u koll minn dan il-Parlament u minn dan il-Kumitat meta kien hemm ħafna talbiet oħra tal-leġislazzjoni l-aħħar punt u fuq id-data ta' twettiq tal-direttiva fl-istat membri naħseb id-data l-ġdida ġifiri s-sitxu wara tħol fis-seħħa direttiva skadenza ambizjuża però realistika. 31 ta' Marzu tal-2015 proposta mill-Kummissjoni illi din id-data ovvjament viċin wis eh, għal lum għal laqatana tal-lum u meta seġi konklus dan il-fajl leġislattiv dan l-istadju ta' xogħlijiet ta' nessa nibes il-kappell tal-President u ngħaddi l-kelma li shadow rapporteurs u nibda bil-kollega Major Peja, Soċjetà Demokratiċi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank auch an Sie als Berichterstatter. Ähm, Sie haben schon darauf hingewiesen. Grazie ħafna, Präsident, grazie äh, lilek Pala, Rapporteur l-kellima trist toqgħod iktar qrib il-mikrofonu jekk jogħġbok. Għaxek li diffiċli li aħna nkunu nistgħu nisimgħu u nitraduċu. Nirringazzjak. Grazzi ħafna. Mela, inti għat rapporter illi da dinja direttiva teknika l-iktar mill-1983 li issa se taħdilha posta din il-proposta imma torqoċ il-konsumatur aħar imma il-produtturi illi jużaw il-kazeina, il-prodotti tal-kazeina. Imma kif President, l-informazzjoni eh, hija importanti wkoll. U għalhekk din l-informazzjoni tkun disponibbli għall utenti jew konsumatura ħari ta' prodotti tal-ħalib, speċjalment għal dawk in-nies illi sofru minn allerġiji u għalek aħna nappoġġaw l-emenda illi interessat u l-emendi li inti eh, zitt l-rapport u nistaw nappoġġaw nappoġġaw u nappoġġaw u koll kull tip ta' proposta oħra li forsi għandek. Grazzi ħafna ta' dokument u nittama illi nkunu nistaw navvanzaw. Jina għandi mistoqsija l-Komissjoni pero Id-direttiva tal-1983 se tiġi revokata fl-artiklu 7.1 hemm klawżla ta' salvagwardja. Li jrende possibbli l-Istati membri illi jissospendu ċerti dispożizzjonijiet fuq it-territorju tagħhom jekk hija kwistjoni ta' saħħa umana. U jina dan ma nistax insibu fil-proposta attwali għaliex ġiet mneħħija x'inhu l-isfond storiku għal dan. Yes, thank you, Chair. Grazzi, President, grazzi, Rapporteur. Is-Sur Wittema, nasib huwa importanti li ngħidu kemm hija importanti l-produzzjoni tal kazina għax l-Unjoni Ewropea eh, produċiet 50.000 eh, eh, u asportat 77.000 u dan huwa sarfin fil-miljuni ta' euro. Għanna bżon ta' bilanċ għax hemm bżonn ta' 30 grammi ta' kafeina għal kull kilo ta' prodott u għalhekk jiena nilqa' ħafna dan l-aġġornament u dan il prodott tal-kafeina għax il-leġislazzjoni tmur lura l-1983 u għatajb li konna din il-konformità fuq livell internazzjonali. Per eżempju, bl-innovazzjonijiet, il-ħalib ikun imċaqlaq bil-membrane Umbat ikun hemm proteini, minerali, xaħmijiet u għalhekk huwa importanti dawn it-tekniċi il-ġodda u kol iġu riflessi fl-standard san u għalhekk nixtieq nifraħ li rapport jagħmel ħidma tajba ħafna permezz il proposta jiena se nappoġġah fil-ħidma tiegħu. Ħaġa ċkejkna nixtieq nemenda biex din leġislazzjoni tkun f'konformità sħiħa ma' standards tal-FAO u tal-WHO. Grazzi. Thank you very much. And now, Miss. Grazzi. Ħafna. Il-diskors eh, tijak. Jena, il-sur Eichhut. Jena kontat lek li se nitkellem 30 minuta, le sen assar, sen assar. Imma dan huwa affar tekniku għall-aħħar, u anki jekk is-suġġett huwa tant importanti probabbilment ma kunnix nistaw nresqu emendi, għax aħna nistaw insegwu dak li qed jagħmel ir-rapporter ġifieri l-appoġġ tal-ħodor gawdi dan il-mument eh, sur rapporter U dak illi l-Komissjoni qed prova tagħmel fl-anness biex tmur lejn atti delegati anki jekk fuq il korta ta' TTIP aħna pjuttost xettiċi meta l-Komissjoni tagħmel hekk imma fuq dan il fajl ħaġa loġika li nagħmlu hekk u morru għall atti delegati għal dawn l-annessi biex nafaċilitaw tibdiliet fil-futur. U għalhekk appoġġ ukoll aħna nsegwu, napoġaw l-rapporter u prosit U hekk nikkonkludi il xim minuta għallokati <laughs> li li grazzi ħafna. Iva, ma għanna għanna l-ħin, wara l l illum, għanna l-ħin. Tajab wis, mela issa nadi il-kelma jekk ħadd mhux ħadd forsi il komissjoni mela issa biex eh, twieġeb mistoqsija li rċevejna mis-Sinjura Mayor u għal kumment skont il-pożizzjoni tiegħek. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna tal-etajtni l-kelma fuq dan il fall tekniku importanti ħafna. Miex ħaġa ta' soltu f'dan il-komitat, ma jina niġi mid diġi agri u mux mill diġi eh, saħa. U għalek fil-diġi agri aħna promovejna din il-proposta għax fil-fat Qegħdin nipprovaw illi settur tal-ħalib tal-Unjoni Ewropea ikun flattament indaqs ġifiri jkun fuq l-istess standards pal kompetituri internazzjonali tagħna u bħal wieħed mill-MEPs għadu kemm qal dan huwa importanti għall-industrija komunitarja tagħna għad kabbir għall-impjiegi u fil-Kummissjoni aħna ħadna gost naraw illi hemm l-appoġġ għal din inizjattiva Issa fuq il-mistoqsija fuq l-artiklu 7 ta' direttiva tal-1983 f'din id-dispożizzjoni bħalma qalet l-MEP kien hemm seta speċifika fidejn l-istati membri biex ikunu jistgħu jintervjenu jekk ikun hemm każ ta' periklu. M'għandniex bżonn iktar li konna din id-dispożizzjoni f'din il-proposta f'dan l-att għax huwa imdaħħal fit-trattat u fil-prinċip ġenerali fuq il-liġi fuq il-liken, u għalhekk m'għandniex bżonn nirrepetuh nirrepetu dan is-seta tal-Stat membru meta jiġi għal periklu għas-saħħa pubblika u għalhekk maħniċ qed nirrepetuha hawnhekk f'din id-direttiva. Fl-epoka tad-direttiva fl-1983 is-sitwazzjoni kienet differenti ma issa tagħmel parti mill-prinċipji ġenerali li jigvernaw il-liġi fuq l-ikel fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jekk permetti li President, żewġ punti tekniċi ċkejknin fuq l-emendi proposti eh, sur-rapporter. Jina nemmen, ma forsi qed nisbalja li fl-emenda tnejn referenza għal premessa seba' il-ġustifikazzjoni tijak tifoka u tagħmel sow fuq il-fatt li għandna bżonn minn flok technical technological adjuvants impoġġu jew processing aids meta nitkellem fuq l-aċidi u additives meta nitkellmu fuq l-alkalines. Għandek raġun, imma fil-emenda kif ġiet proposta, inti tużi tuża biss il-claim processing aid, ġifi naħseb dini għad typo, zbal biss. Naħseb titpoġġi food additives u processing aids f'dan f'din il-premessa. Ġifiri dan huwa kumment biss ċkejken minn ħatijaj. Issa fuq l-emenda ħamsa għandi kumment biex nisigura ruħi li nifmu tassaw s sitwazzjoni li mieġi firri minn naħa ta'kom U aħna minna ħatana fil-Kummissjoni u għawnek jek qed nifmu sew inti tipproponi illi tajt illi il-kontenut minimu tal-kazejna, proteina, tal-ħalib irrid ikun mhux fuq l-aspett nixef imma fuq il-pis tal-prodott. Ġifieri żomm 88% imma semmi il-kalkulu fuq um, ehm, bazi as is, kif inu l-prodott, u għalek nishtina attenzjoni għal-fat li jekk tamlu din il-lazla ma tpoġġux l-operaturi Ewropej fuq l-istess livell għal kompetituri internazzjonali u għed mill mps diġa semma xie ċifri ta' produzzjoni u esportazzjoni nishtiq intenni dan l-aspet nisportaw 50% tal-produzzjoni tagħna tal-każina, ġifieri qed nitkellmu fuq prodott ta' valur oli qed jgħin ħafna settur tal-ħalib tagħna, nimportaw biss kwantitajiet żgħar ħafna u l-iktar mhux għall-konsum tal-bnedmin. Ġifieri m'hemmx tedida ħanajdula hekk fuq eh, l-importazzjoni minn pajjiżi terzi u nemnu illi dawn huma kollha raġunijiet biex industrija komunitarja tkun fuq livell eh, eh, ugwali, livell indaqs mal-kompetituri internazzjonali tagħha. U għal daqstant aħna nixtiequ li kieku int taċċetta l-kalkulu fuq l-estrat niexef li insibu fil-kodex waħda standard. Grazzi, President. Thank you all. Grazzi anki tal-suġġeriment tijak. Il-kalendarju l-skadenza għall-emendi għatlita ta' frar fl-ofsenar. U il-vot fil-komitat fit-23 u 24 ta' frar. Issa nistgħu naddu għal punt li jmiss fl agenda Strategija ta' sikurtà Ewropea fuq fjandu xaqsa għandu x'aqsam enerġija Ta' li il-komitat responsabli huwa ITRE u se namlu opinjoni minnaħa ta' Envi fuq dan il-punt. Nati il-mikrofonu biex turina l-opinjoni taħħa il-Senjura Kilonen. President, kollegi, meta nitkellmu fuq l-enerġija, Inkunu qed nitkellmu wkoll fuq bżonn komuni għall-Ewropej kollha. Hawnhekk fil-Parlament spiss nikkonċentraw fuq l-istampa l-kbira u ninsew li nitkellmu fuq il-minacċi. Però għal ċittadini tagħna l-enerġija hija Eh, iktar konkreta id-dawl, il-isħana, il-tisħin. Għonek li nitkellmu fuq l-infrastruttura dipendenzi manki flus, pero biex nibdew nishtiq infakkar il-kulħadd. Kwestjoni importanti li kollega Siliotis zam imqajjem anki fil-komitat itre, jekk iridu nżommu konżinna tal-enerġija rridu niftakru fis solidarjetà kulħadd għandu bżonn enerġija, anki il-foqra. U dina hija verament problema. Kull erba Ewropej jiex fi skarsezza ta' ta' enerġija. Meta naħsbu mbagħad fuq il- tibdil klimatiku, kondizjoni differenti, situazzjoni ħatkun ħafna għar. Ma nistawx għal dasna nitkelmu fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-enerġija bħal l-ekiku kienet ħaġa differenti mill-esperienza ta' kuljum ta' ċittadini. L-enerġija ta' minna vulnerabli. L-Unjoni Ewropea timporta iktar minn nofs l-enerġija li tkonsma u niddependu b'mod partikolari fuq iż-żejt. Biljun kuljum dan huwa l-kont enormi. Għax aħna niddependu daqshekk fuq il-żejt u maħniex autosuffiċenti. Irridu bil-fors nibdew nifrankaw. L-effiċenza fl-enerġija għal daqstant hija waħda mill-temi eh, prinċipali fil-proposta tiegħi. Minn hawn ftit ieħor irridu nkunu eh, effiċenti fl-enerġija u nużaw ftit karbonju. Aħna konna nifmoħda rridu nsibu mezzi biex dawn l-anijiet aħna nkunu nistgħu niksbuhom. Strateġija komuni tal-enerġija tista' tkun risposta għal tħassib u sfidi li rigwardaw it-tibdil klimatiku. E Sigurtà tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded u l-enerġija li sostenibli jamlu il-fornitura tal-enerġija zgura u l-iżvilupp anki ta' teknoloġiji innovativi. Irridu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet kollha dejjem aħna maġnit u għal daqstant il-strateġija għandha tkun ibbażata fuq strumenti attwali. Lan tagħna huwa fi żmien twil sal-2050 naslu għal ekonomija bbażata fuq użu ta' karbonju baxx Aħna diġa għanna imiri tal-2020 bħal direttiva ta' efficienza enerġija u anki fuq id-direttiva fuq il-bini. Ejna għamlu pjan ta' azzjoni u dawn il-kwistjonijiet E, nanalizzawhom u nimplementawhom fuq dak li għandu xjaqsam mal-bini ta' djar, eh, l-importazzjoni u trasport hemm ħafna x'isir. Riżultati nistgħu niksbuhom biss jekk il-miżuri jkunu preżentati flimkien biex l-istati membri kollha wkoll jappoġġaw mal daqstant jiena nittama li kollha flimkien aħna nitkellmu u napellaw lill-Kummissjoni biex tippreżenta miżuri konkreti u pjani u leġizlazzjoni kemm fi żmien il-qasiru anki twil. Iridu nibdew niżviluppaw it-teknoloġiji ta' karbonju baxx u rridu anki nibdew nużaw l-enerġija li tiġġeddet. Jiena naqbel mal-Kommissjoni illi eh, l-enerġija li tiġġeddet miex alternativa. Imma dawn smart grids u smart storage system huma kollha affarijiet li nistgħu niksbu u jekk inwaqfu l-iżvilupp ma naslux. Ek nisimaw mill-gruppi differenti anki l-opinjonijiet tagħhom fuq is-sigurezza eh, tal-enerġija jiena eh, smajt l-opinjonijiet differenti u ħadd noti differenti. Tekst qasir huwa diffiċli eh, tinkludi l-rivoluzzjoni tal-enerġija sħiħa. Jiena u dim biex nisma' dibattitu hawnhekk u l-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-kumitat. U fl-aħħar nitkellem fuq l-autosuffiċenza u fuq it-tfaddil jiena niġi minn nord tal-Finlandja fejn in-natura dejjem kienet skarsa u kellna niġġieldu għal sopravivenza tagħna. Però dak li aħna tallimna mek illi rridu nieħdu ħsibna aħna nfusna. Għax ħadd ma jafx se jiġri għada għal daqstant illum rridu nfadlu għal għada u l-aħjar garanzija ta' sopravivenza tkun dak li għandek fidejk, dak li għandek eh, anke kuma il-patata fil-ġnin tijak bis, għal daqstant, it-faddil fuq eh, l-enerġija u il- efficienza ma nix ninkwetaw fuq id-dipendenza u sikurezza tal-enerġija u prezzijiet oljin jew inkella anki rezistenza għall-ambjent għal daqstant l-efficienza tal-enerġija għandha tkun liktar idea ċentrali u importanti f'dan il-komitat meta nitkellmu fuq eh, l-istrateġija tal-enerġija. Nirringrazzjakom għal kooperazzjoni eccellenti bejn il-gruppi differenti. Grazzi. Grazzi. Issa signora Gardini all'IPP. Grazie Grazzi, President. Jena nishtiq najt eh, li l-kollegi illi għal ipp naddi il-mikrofon il mikrofon il l kollega Melo, pero ma jistax konaw u, u talabni eh, biex eh, naqra il-punti eh, ritta riflessjoni li tani id-darba li ġeja eh, se jitkellem iktar fit-tul fuq dawn il-punt. Mela, taqsira tal-pozizjoni tiegħu. Mela, ir rikkezza u sikurezza tal-Unjoni Ewropea jiddependu minn eh, provvista stabli u abbondanti tal-enerġija. Il-mekkanizmi ta' solidarietà fl-enerġija fl-Europa, illi diġa jeżistu, għandhom jiġu msaħħa biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' ta' faċċa jekk jiġru eh, interruzzjonijiet fil-provvista tal-enerġija. Naturalment, aħna nafu li fuq dan is-suġġett diġa kellna t titjib u però wara illi smajt anki l-introduzzjoni tar rapporter dan huwa punt illi fuq u nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. U importanti wkoll illi intejbu l-koordinazzjoni tal-politika tal-enerġija nazzjonali u l-saħħu il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea biex toħroġ leġislazzjoni fuq il-politika enerġetika esterna. Is-suq tal-enerġija għandu jintemm l-Ewropa għandha timplementa suq tal-enerġija li jaħdem aħjar u li jkun iktar integrat u għanda tiżviluppa l-interkonnessjonijiet biex intemmu l-izolament illi ċerti stati membri qegħdin jgħixu fih. Eh, eh, l-interkonnessjoni fl-enerġija, infatti, tikkontribwixxi mhux biss għal sikurezza tal-fornitura eh, tal-enerġija, ma bekk inkunu qed nikkompletaw is-suq intern fl-enerġija u biex nipromovu wkoll il-kompetizzjoni l-interkonnessjoni fl-enerġija xirqa u il-kompletament ta' su intern fl-enerġija huma il-magna principali tal-organizzazzjoni ta' sistemi tal-enerġija fl-Stati membri. U dana huma hekk fil-fatt mod effiċenti meta naħsbu għall-espejjeż għax jagħtu benefiċċji ġenerali kemm għall-produtturi kif ukoll għall-konsumaturi. U importanti li nipromuovu diversifikazzjoni tal-sorsi ta' eh, fornitura u ta' rotot. Il-gas u l-elettriku huma ta' priorità assoluta. Fl-aħħar eh, rridu eh, ninvestu fl-enerġija nadifa, l-użu tal-enerġija mill-mewċ eh, u mill-marea u ma waħda mill-modi kif nistgħu niproduċu enerġija nadifa għal daqstant irridu nikkonsideraw anki enerġija li tiġġiddet meta wieħed jqis li l-enerġija għandha l-possibilità li tiżviluppa u li tisfrutta dawn is-sorsi. Id-darba li ġejja jkun hemm il-kollega li. Issa Sinjura Dalli. Grazzi President, grazzi kollegi. Jien se nitkellem bil-Malti. Nixtieq nirringrazzja lil Merja Kilonen, um, rapporter, għal fatt li ħafna mill-proposti li diskutejna dwarhom ġew inklużi fl-opinjoni li prezentat, għal kemja opinjoni um, ovvjament hemm il-limitazzjonijiet. Is-sigurtà fil-fatt fil-qasam tal-enerġija hija il-bażi ta' kwalunkwe politika tal-enerġija. Il-fatt li jena ġeja minn Malta, stat membru żgħir u b'sistema tal-enerġija maqtuwa mill-kumplament tal-Ewropa, jgħinni nifhem aktar kemm ma nistgħux nieħdu s sigurtà tal-enerġija for granted Nemmen l sigurtà tal-enerġija, is-solidarjetà u anki l-fiduċja għandhom ikollhom priorità assoluta fl-Unjoni Ewropea. U nemmen ukoll li l-esperjenzi riċenti li kellna ikomplu jamlunna aktar ċara kemm għandna naħdmu biex inwet u fil-fatt dawn il-prioritajiet. Palissa fil-fatt żviluppi fis-suq Ewropew ħafna drabi qed ikunu gwidati minn tħassib dwar is-sigurtà ta' sorsi tal-gass u anki rotot transit għall-Unjoni Ewropea. U fl-istess ħin numru ta' żviluppi riċenti qed joffrulna opportunità biex inkomplu niddiversifikaw is-supply tagħna minn barra l-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin nutilizzaw aktar produzzjoni ta' enerġija mill-Unjoni Ewropea ħames punti ewlenin li nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel punt li ħanitkellem dwar huwa diversifikazzjoni. Nemmen li hemm potenzjal għas sinerġiji bejn il-pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Afrika, il-Vant tal-Mediterran u l-Unjoni Ewropea li s'issa għadna mutilizzajniex. Il-Mediterran qed isir dejjem aktar importanti f'dan ir-rigward, sew minħabba riżorsi li diġà ma eżistenti u oħrajn li qegħdin jiġu skoperti. Għalhekk li l-idea ta' proġett għal Mediterranean Gas Hub għandu jkun proġett li jiġi meqjus bħala priorità fl-Aġenda Ewropea. It-tieni, nemmen li l-iżvilupp ta' fuels alternattivi u adattati huwa essenzjali biex innaqqas il-qabża li teżisti bejn is-sitwazzjoni preżenti tal-emissjonijiet mit-trasport u l-istat fejn ikollna is-sistema ta' trasport aktar nadifa u bbażat aktar fuq l-elettriku. Nemmen li biex innaqsu id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-importazzjoni ta' fuel għat trasport u biex inħaffu id-dikarbonizzazzjoni tas settur irridu nipromuovu aktar sistemi ta' trasport li huma elettriċi u l-iżvilupp ta' fuel alternattiv li huwa adattat. Nemmen u koll li l-użu ta' LNG bħala fuel alternattiv u aktar nadif għandu jkun inkoraġġit għal vetturi marufa bħala heavy load vehicles u anki fis-settur marittimu. It-tielet punt. Nixtieq nenfasizza l-importanza tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza tal-enerġija fis-sistemi tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Irridu nipromuovu dan is-settur permezz ta' teknoloġija fotovoltaika u anki billi jkollna aktar effiċjenza permezz ta' ġenerazzjoni tal-enerġija li tkun state of the art u anki billi jkollna smart meter rollout u inizjattivi oħra matul il-proċess kollu tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija. Ir-raba punt, nixtieq nara aktar riċerka u innovazzjoni fis-settur tal-enerġija u nemmen li għandna nimmiraw biex niżviluppaw teknoloġiji ġodda u forom ġodda ta' enerġija rinnovabbli b'mod li jkun cost efficient. Ir-riċerka tista' dvarja minn użu aħjar tal-enerġija mill-mewġ għal panelli fotovoltaiċi fil-baħar għal biofuels prodotti mill-alge u anki teknoloġiji oħra rinnovabbli. U finalment, u forsi l-aktar punt importanti, nemmen li s-solidarjetà u l-fiduċja huma importantissimi għas-sigurtà fil-qasam tal-enerġija u l netwerk tal-enerġija Ewropej li jkun imqabbad sew huwa prekondizzjoni għal suq intern tal-enerġija li jaħdem kif suppost. Pilastru importanti fl-Istrateġija Ewropea dwar l-enerġija huwa l-ħtieġa li l-ebda stat membru ma jibqa' maqtuħ min netwerk tal-gass u l-elettriku fl-Unjoni Ewropea. U f'dan is-sens nemmen li l-fondi tal-Unjoni Ewropea huma essenzjali biex ikun implementat il-proġett ta' pipeline li hemm ippjanat u proġetti oħra infrastrutturali. Għalhekk li nappella biex tingħata priorità lill istrumenti ta' finanzjament Ewropew favur proġetti li huma ta' interess Ewropew komuni imma li jfallu t-test tas-suq. Grazzi. Thank you very much. And now Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Signora Wisniewska. Mela, kontrarjament għall-awtur ta' din l-opinjoni, ma nemmenx li l-programmi kollha tal-sikurezza tal-enerġija jistgħu jiġu solvuti bil-azzjoni komuni fl-Unjoni Ewropea, anzi, l-Unjoni Ewropea spess tillimita ħafna l-azzjonijiet tal-Istati membri billi timponi per eżempju liema sorsi jistgħu jiġu użati u liema ma jistawx. Naturalment l-Unjoni tista' tati. Eh, valur miżjut f'ċerti zoni, per eżempju billi għatu l-infrastruttura nieqsa, e, l-infrastruttura kritika illi hija neċessarja biex nimmassimizzaw il-profitti li ġejjin mill-prinċipju ta' solidarjetà. Nistgħu nifinanzjaw ir-riċerka fuq l-Unjoni Ewropea u li tista' twassal għal e, e, effiċenza fl-enerġija aħjar u anki għal zamma tal-enerġija. Nħoss nitama li fil-futur dan ifisser anki appoġġ politiku għal dawk l-ideat li jaffoġġaw pozizjonijiet negozjali meta aħna ninnegozjaw ma' pajizi barranin illi nimportaw l-enerġija minn għandhom. Però rridu anki nkunu nafu illi s-sikurezza tal-enerġija għada l-kompetenza tal-istati nazjonali kif hemm miktub fit-trattat l-istati membri huma responsabbli għat taħlita enerġetika tagħhom. Però ħafna policies tal-Unjoni Ewropea jillimitaw, ixekklu din il-possibilità u dan jiġri mħabba eh, il-policy tal-protezzjoni eh, tal-klima ma jinkludux eh, situazzjoni differenti fl-istati membri differenti. E il-pajis li naf aħjar jien il-Polonia ma jistax jgħaddi għad proċessi ta' dekarbonizzazzjoni minajr ma jolli l-prezzijiet fil-enerġija. U dan jfisser eh, illi għandhom jitilaw ħafna dawn il-prezzijiet kemm għal-familji u anki għal-negozji. U dan qed imur kontra lan ta' sikurezza enerġetika għax l-sikurezza eh, fl-enerġija miex biss għal aċċess għal enerġija ma anki għal prezzijiet aċċessibbli għal kulħadd. Il-kellim li miss issa. Sur Torvalds. Se ħafna ta' dan. Grazie ħafna. Il-rapporter għetis għallet li smatna eh, b'attenzjoni u fil-fat anki e xewqat tana ġewi konsiderati fil-rapport taħħa. u nirringrazzjaha ħafna drabi ikolla tikteb kollox f'paġna waħda u, u speċat biex tagħmel Christmas tree tal-punti aħna naħsbu però illi inti għamilt eh, biċa xor eċellenti mux sen namlu l wis emendi. Aħna nafu li aħna nidependu mill-enerġija fossili kemm fil-Finlandja u anki fil-Stati Baltiċi. Aħna nidependu ħafna mill-gas u mill-żejt mill rustja li ġej bil-Russja, u din hija ħaġa li tikkom hemm komplikazzjoni interessanti. Tafu x'inhuma l-istandards teknoloġiċi fir-Russja u tafu anki x'kultura hemm fir-Russja. Maldaqstant daqstant meta eh, nqisu il-minjieri tal-gas nafu illi hemm ħafna CO2 bil-flaring u għal daqstant inqas ma jkunu għoljien l-standards teknoloġiċi iktar ikonna CO2 fl-atmosfera. Għal daqstant billi ninsistu illi huma jkunu iktar konxi mill-ambjent u mill-valuri ta' li mandom xin iċsu, allora nkunu qegħdin nersu iktar lejn lantana. Aħna għanna napoġaw il-biokarburanti li nu namlu investimenti u namlu innovazzjonijiet u naħseb illi anki jekk l-opinjoni kienet qasira eh, naħseb illi għatanna ħafna x'namlu eh, biex niksbu dak illi nixtiequ niksbu. Issa sur pedicini. Grazzi, President. Jina nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal xogħol li għamlet sissa, però nixtieq nagħmel raġunament sempliċi anki biex nirrispondi għal kollega ta' soċjalisti illi tkellmet fuq il-possibilità eh, ta' oil fields afrikani. Eh, għax fuq is-suq tal-enerġija sa ftit eh, xur ilu kien hemm eh, tekniki iktar antiki u issa hemm tekniki iktar moderni u dawn eh, il-teknika naqsu il-spejjeż ta' produzzjoni, specialment fuq dak li għandu xaqsam ma' schist gas u, u il-bituminous sands. Dawn huma affarijiet li huma eh, marufa u kellhom tant impatt li għandhom bżonn ta' kapital enormi u iktar minn 85 dollari għal kull baril biex ikopru l-ispejjeż. Mela, f'din il-ġlida ta' rezistenza bejn l-Istati Uniti, Russja u Saudi Arabia, il-problema hija li sej qed eh, nirriskjaw eh, iktar eh, fis-sikurtà u peress li għabat għanna l-importazzjoni ta' idrokarburi, dana jista' jisir jgħinna fil-medda eh, ta' żmien qasira, mhux fit-twila. U aħna għal daqstant f'din l-opinjoni dejjem qegħdin nafsu lejn eh, abbandun tal-karburanti fossili biex eh, neliminaw din il-dipendenza u, u naslu għal sorsi iktar innovativi.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 jekk ma importax dejjem imma jekk ċeri waqafni mbagħad nieqaf. Jena naħseb li huwa vera importanti li ngħidu li kulħadd għandu bżonn l-enerġija, anka il-fqar, U meta nitkellmu dwar l-enerġija tal-provista dejjem nitkellmu dwar l-infrastruttura, l-aċċess, s-sorsi eh, tal-enerġija, imma rarament naħsbu dwar il-fatt li il-provvista tfisser l-ewwel qabel kollox li n-nies għandhom ikunu jistgħu jkollhom provvista ta' enerġija bi prezzijiet li n-nies jistgħu jippermettu. Il-Kummissjoni għandha pożizzjoni, ovvjament aħna naqblu mal-opinjoni tal-ħodor. Naqblu li l-enerġija għandha tkun disponibbli għal kulħadd u li ma nixtuqux li nkunu dependenti fuq il-gass ġej mir-Russja. U ma nixtiqx li nkunu dipendenti fuq ir-rotot differenti ta' trasport. X'inhi l-alternattiva? Li nużaw l-enerġija ġejja mir-rieħ, l-enerġija solari. Dil ħaġa mhux se garantixxi s-sigurtà tal-provvista, Il-kol kemm aħna naqblu fuq ħaġa waħda, l-effiċenza tal-enerġija vera importanti, imma dan ukoll jitlob l-appoġġ finanzjarju. U qed nitkellmu dwar teknoloġiji ġodda dejjem li nitkellmu dwar l-enerġija li t-ġeddet solari, l-enerġija ġem mir-riħ. Imma inti li kawnek f'dan il-parlament ma nafx jekk inti tiftakar il-proġett Desertic. Aħna ħsibna li daka kien se jisolvi il-problemi tal-enerġija tal-Europa permezz tal-użu tal-enerġija solari ġejja mill-Afrika u li nġibu din l-enerġija lejn l-Europa ma wara ir-rebija qarbija rajna li dana mhux ħadd kien ħassolvi l-problemi tagħna. Jekk l enerġija ġejja mil riħ l-enerġija bas tista' tiġi maħżuna din hija problema addizzjonali. L-enerġija ġejja mir-riħ ma tistax eh, tiġi anticipata u dina problema. L-enerġija nukleari. Aħna qed nitkellmu dwar li nixtiequ naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 jekk nixtiequ nagħmlu dan irridu niddiskutu l-enerġija nukleari. Erba xjentisti Amerikani kitbu itra miftuħa fejn talbu għall-użu tal-enerġija nukleari u fost daw l-erban persuna minnom li għal li tibdil tal-klima tista' tkun tedida kbira għad-dinja u kien favur l-iżvilupp tal-enerġija nukleari. U jeżistu iktar riċerkaturi ta' isem ta' ċertu prestiġju li għandhom l-istess opinjoni għalhekk meta nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ġejjin mis-CO2 ma nix nitkelmu biss dwar l-enerġija ġeja mir-rieħ jew dik solari, ovvjament jiena naqbel li rridu aħna nappoġġaw dawn il rom ta' enerġija, nappoġġaw riċerka, rrid ikollna sorsi oħrajn ta' enerġija li tiġġedet, imma rridu wkoll nirrikonoxxu ir-realtà li tidher ftit differenti iva dawn il-forum ta' enerġija rridu jkunu suffiċenti Iva, kont Leslie sur iCout eh, kien se jitfa' ħafna kritika ma naħseb issa telaqmet kamra. Jiena nħoss li irrid ikollna strateġija tal-enerġija bilanċjata. Strateġija li se tkopri tħassib kemm tal-ħodor imma li strateġija li ħad ikkonforma mar-realtà. Grazzi ħafna. Is-sinja Pirek. Iva, ħankompli fuq eh, l-istess tema bħal kellim preċedenti, ħedimna ħafna fil- Parlament Olandis, kienem ħafna proġetti, ma dan ma kienx bizzejiet. Aħna ma nistawx nifukaw biss fuq enerġija sigura u nadifa, rridu naħsbu kol dwar is-sigurtà tal-provista u enerġija bi prezzijiet li n-nizzi kunu jifilħu jħalsu għalija. U dawn il-power stations xuħut eh, li huma tajbin, hemm eh, u koll impjanti li ċevu sussidi mill-Unjoni Ewropeja jużaw ukoll l-enerġija ġejja mir riħ Ma nistgħux naħħu teknoloġija qadima kollha kemmi. Smajna ħafna ukoll kritika tal-enerġija nukleari, naħsbu dwar l-enerġija solari rridu nkunu pozittivi. Speċjalment għal dawk li qed jippruvaw din l-enerġija fl-irsiset tagħhom, fil-kumpaniji tagħhom u kisbu riżultati pożittivi ħafna. Sur grote. Jiena ħaniħu r-rol ta' bass ike out, ġifiri ma tistawx tirrelassaw. Mela, L-istati membri eh, huma responsabbli għat taħlita tal-enerġija ġifiri xruħut mill-battalji li qed isiru hawnhekk forsi qed isiru għal xej. Il-kollega Pollakali għalu li 85% eh, tal-enerġija ġejja mill eh, dawk l-impranti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam din mhix ħaġa pożittiva. U mhux u naħseb għanna nimraw, per eżempju, li konna 95% tal-enerġija ġeja mir-riħ. U f'pajjiżi tant qed nipproduċu eh, enerġija bi spejjeż baxxi li anke l olandiż qed jippruvaw jibnu tip ta' pipeline sabiex jieħdu l-enerġija minn ħatana. Dwar l-enerġija ġeja mir-riħ mela. Irridu nħarsu lejn l-spejjes tal-forum differenti tal-enerġija, ħna diskutejna dan il-punt ma' xjentisti, provajna naraw se jkunu l-ispejjeż addizzjonali l-ispejjeż għal kull kilowatt, ovvjament imbagħad inti trid tajmi l-iskart. Dan l-iskart jibqa' magħna anka meta jintużaw il-kilowatts, imma l-enerġija ġeja mir-riħ m'għandix din il-problemi għax inti taf eżatt kemm ħajkun hemm enerġija fin-netwerk u mbagħad tista' tadatta ruħek għas situazzjonijiet differenti dwar is-sigurtà tal-provista. Tkellimna dan ma' Sur Sextgivich. Mela jekk nixtiequ li jkollna proġett Europo, mela jiena naħseb li dija xi ħaġa li għandna bżonn organizzaw flimkien. Għanna naħdmu flimkien li kull stat membri jkun responsabbli għalih innifsu Jena naħseb li dan huwa l-uniku mod kif nistgħu naċċertaw is sigurta tal-provvista naċċertaw li l-prezzijiet ikunu tajbin fuq meta twila ta' żmien għalhekk fir-rapport irridu nitkellmu dwar l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż is-seni ħalli bekk nistgħu naraw fejn iżissu l-ispejjeż reali, irridu naraw x'inhuma l-ispejjeż attwali mbagħad bħala l-aħħar punt fuq eh, il-gas, l-LNG, CNG dwar il-fuel għal-bastimenti l-Ewropa pioniera hawnhekk. U aħna vera nistgħu nieħdu ħafna benefiċċji jekk ħammexxu dan il-proġett u jekk ħannifukaw fuq l-enerġija. U tajjeb li jkun hemm iż-żoni għal bastimenti li jużaw livelli ta' kubrit li jkunu baxxi ħafna u rritu ikonna l-magni xirqa u kol rridu namlu progress hawnhekk fl-Ewropa ħalli bekk nistgħu naċertaw li jkun hemm postijiet tax-xogħol fit-tert sna, speċjalment f'qasem fejn intilfu ħafna postijiet tax-xogħol. Il-rapport tas-Sinjura Dalli irti jinkludi xi punti dwar dawn. Grazzi ħafna. Uh, voorzitter. Grazzi, President, jgħid is-Sur Desmaker. Kollegi, sigurta tal-provista tal-enerġija jaxa xi ħaġa li vera importanti għax ċittadini tagħna din ħaġa nistgħu naraw fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni hemm bżonn jiġifieri li jkun hemm aċċess għall-enerġija. Ma jiena naħseb is-sigurtà tal-provvista mux diskussjoni antika. Jena naħseb, f'pajizi il-Belġu hemm riskju reali li kolna blackout minħabba lażliet li saru fil-passat. U hemm pjanijiet li jridu jiġu żviluppati għal possibilità ta' blackout. U din ħaġa ħażina għan-negozju għall-ekonomiji u għall-investimenti. ekonomiji u għall ekonomiji u għall investimenti Is-sigurtà tal-provvista tfisser li jrid ikollna bilanċ xira sa' sorsi differenti tal-enerġija u bli sviluppi fil-Valt Nossani, speċjalment fl-Ukrajina, dawn għandhom impatt fuq is-sigurtà tal-provvista. Għalhekk qed nitkellmu aħna dwar diskussjoni li qed issir fwaqda, u kena diskussjoni simili mal-Kummissarju Shevkovic nhar it-tlieta u il-Kummissarju tipoġġi dana fil-kuntest tal-għanijiet 2020 u li niksbu ekonomija kompetittiva b'użu ta' livell ta' karbonju baxx u dan huwa bbażat fuq il-prinċipji ta' sigurtà tal-provissa eh, kemm nistgħu nippermettu eh, nħallsu l-enerġija u l-affidabilità rridu nużaw l-enerġija b'mod effiċenti għalhekk irridu nifokaw fuq l-effiċenza tal-enerġija, l-enerġija li u ukoll taqdi ruol importanti fi politika sostenibbli tal-enerġija ma rridu nisqu li rritu hemm festibilità l-istati membri peress li l-istati membri għandhom alternattivi differenti fi fi il-proġetti tal-enerġija fuq skala kbira mhumiex possibbli Is-sigurtà tal-enerġija titlob approċ, approċ li jgħat tal-medda twila ta' żmien u jekk ħan nifuka fuq xaġa rridu nifuka fuq l-efferċenzi tal-enerġija bħala l-aħħar punt li stati membri għandhom ikunu jistgħu jażlu it-taħlita tagħhom tal-enerġija ħalli jkollhom politika mirat tal-pajjiż individwali. Grazzi ħafna se nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni Sirdemen. Thank you, Mr. Grazzi President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li uh, tajtni il-mikrofonu. Id-diskussjoni li qed ikollna llum fuq is-sigurtà tal-enerġija qed isir f'waqta il-ġajt li seħħu fl-Ukrajina u rawna l-importanza ta' sigurtà tal-provistament diskussjoni għaddejja fuq l-Unjoni tal-Enerġija Futura u diskussjoni li qed ikollna lum fuq sigurtà tal-enerġija se kontribux għal dan id-dibattitu. U żewġ kummenti fuq l-elementi differenti li tqajmu illum. L-ewwel qabel kollox qed nara jiena kunsens fuq l-importanza li ikolna ħsib wiesa ta' sigurtà tal-enerġija u bilanċ ukoll u mbagħad punt ieħor u għeddin fil-Kumitat MV l-importanza ta' sorsi alternattivi tal-enerġija u l-importanza ta' sigurtà tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded. Dwar l-ewwel punt dan il-kunċett wiesa ta' sigurtà tal-enerġija. Il-Kummissjoni vera ħarset dan il-kunċett fil-komunikazzjoni ta' Mejju tal-2014, jekk tħarsu lejn din il-komunikazzjoni tistgħu taraw li minn barra il-miżuri fuq medda qasira ta' żmien li kienu qed jiffukaw fuq il-kriżi tal-gas, l-ewwel punt kien li eh, nbidlu id-dalba l-enerġija, dan għadna nikonsidrawh bħala importanti, un bat li nizviluppaw suq intern li jaħdem tajjeb u jkun integrat u um, it-tielet punt li inkatru l-produzzjoni tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u r-raba li niżviluppaw teknoloġiji tal-enerġija l-ħames id-diversifikazzjoni tal-provisti esterni u l-infrastruttura relatata bħala l-aħar punt zieda fil-politika esterna tal-enerġija u li nkomplu nitkellmu naħseb li tajjeb li nkomplu nżommu dan il-kunċett wisa ta' politika tal-enerġija. U jekk inħares jiena lejn l-effiċenza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded dinna xi ħaġa li l-Kummissjoni vera tilqa. Aħna nikkonsidraw li l-effiċenza tal-enerġija għandha potenzjal enormi Kif intkom stessettu il-Viċi President eh, Sefkovic eh, attenda l-Kumitat ITRE u għal li l-approċ tagħna għal sigurtà tal-enerġija u l-Unjoni tal-Enerġija dan irid jkun eh, imbażat fuq dimensjoni ta' politika tal-enerġija sostenibbli, sigura, konkreta u xi ħaġa li vera nilqgħa fix-xogħol tagħkom attwali. Thanks. And now I give the floor for the conclusion of the discussion to our rapporteur, Madame Kilonen. Signora Kilonen, nadilek il mikrofono sabiex tala diskussjoni. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Grazzi, President. Nishtiq ringrazzja l-kollegi u l-rappresentant tal-Kommissjoni u koll. Ma nishtiq jiena li niprofa nibda nikonvenċikom fuq livell politiku u sabiex eh, tibdlu fendkom Naf li kull partit, eh, kull persuna għetta fuq il tiġiet tal-pajis individuali, imma jekk qed nitkellmu dwar l-effiċjenza tal-enerġija kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa u il-miżuri il-miżuri mhux birfors jiswa ħafna flus jew jitolbu eh, sforzi ta' barra minnaw, għalhekk naħseb li l-kol kam aħna nistgħu nibdew mill-lum stess. Nistgħu nippruvaw naraw kif nistgħu nifrankaw xi użu tal-enerġija, naħsbu dwar xi soluzzjonijiet intelligenti fid-dar tagħna stess u dan huwa pass wieħed il qudiem iva faċli li ngħidu li m'hemm xejn li nistgħu nagħmlu jew inkella li eh, kollox jiswa ħafna flus. Imma fl-aħħar mill-aħħar rridu niftakru li kemm il-karbonju kif ukoll iż-żejt għandhom bżonn jirċivu miljuni ta' sussidi, miljuni ta' euro, ta' euro. Fl-Ewropa kollha nistgħu nażlu jekk nixtiequ nappoġġaw soluzzjonijiet alternattivi, riċerka alternattiva, innovazzjoni alternattiva, jew inkella ħankomplu għaddejjin issu ma ġarra xejn donna issa kellna żewġ pjaneti, żewġ dinjiet. U il-produzzjoni tal-enerġija. Iva, dan is-settur jimpjega ħafna nies imma nistgħu wkoll nibnu fuq eh, l-aġenda eh, u l-enerġija favur l-ambjent. Ħadd ma jista' jwaqqafna milli nikontribwixxa l-enerġija intelligenti. Ejja namlu ħaġa tajba illum ta' xogħol. U aħna pala membri tal-Parlament, aħna stess nistgħu nibdew billi nużaw l-enerġija b'mod intelligenti. mbagħad jista' jkollna sigurta ola ta' enerġija fl-Ewropa. Grazzi ħafna dan huwa l-punt ta' tluq tagħna u l-ikbar xew tiegħi għal kulħadd jalli mux ħanirċivi xit minn mit emenda. Nittama li ħanirċivi inqas. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna u koll. Et nittama u li mux ħajkolna ħafna mendi. U nishtiq infakkarkom li l-iskadenza għall-emendi 3 ta' frar nofsinar u se nivutaw fil-Kumitat Enzi fit-18 ta' Marzu. Signori, issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda tagħna. L-abbozz tal-opinjoni tal-Kumitat tagħna u l-Kumitat tal-Iżvilupp fuq il-kriżi tal-Ebola, il-lezzjonijiet eh, għamilta twila ta' żmien u kif nistgħu nsaħħu s-sistemi ta' saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex niprevjenu kriżijiet futuri. Intkom tafu li li feġġet il-marda tal-Ebola kienet fost il-problemi l-prinċipali tad-dinja matul dawn l-aħħar snin aħna kemm il-darba semmejna fid-diskussjoni tagħna fil-Kumitat MV ma' xi mistidnin u il-Kumitat deve Deve deċida li jala eh, ir-rapport tijaw ta' inizjattiva u aħna senatu l-opinjoni tana li l kumitat Deve. Naddi l-mikrofonu minnu fiħ li rapporter Juresti Abounds għall-introduzzjoni un bat ikonna diskussjoni fost il-membri. Grazzi. President, tarra fer un, un relato de estos ultimi. Grazzi ħafna, President. Mela, grazzi ħafna, nishtiq najt li l-Unjoni Ewropea Eh, tista eh, tara situazzjoni bħal dawn kif rajna u trid tiddefendi ruħha minnhom. U lek kif għadna fil Marzu il-virus kien kien imma eh, naraw kien hemm miljuni illi nqatlu u għal daqstant il-tobba mingħajr fronteri qalu li din epidemija mingħajr preċedent u qegħdin nitkellmu fuq iktar minn uh, 8800 eh, eh, persuni skont l-Unjoni Ewropea. Din nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi tas-sew ġew mill-quta fl-Afrika. Imma epidemija transkonfinali mhux rurali, żoni rurali u laqas huma eh, żoni urbani u kien hemm epidemija ta' tliet pajjiżi tal-Afrika tal-Punent u nafu li kien hemm ukoll każijiet barra mill-kontinent ta' l-Afrika. U għalek risoluzzjoni ta' urġenza fil-ġnus ma'uda fil-Konsil ta' Sigurta u missjoni speċjali. E, għall-ewwel għall-ewwel mistoqsija fuq l-alarm li kien hemm iva it-tobba mingħajr fontieri qed jgħidu kien qalu hekk f'April u daw qalu li din kienet kriżi mingħajr preċedent għal tliet raġunijiet għax kien hemm każijiet simultani f'postijiet differenti, għax f'pajjiżi differenti u Eh, minħabba li eh, ġunġet ukoll il-bliet u għalek dan il-virus kien l-iktar virus virulenti, l-iktar qawwi li ġaqqat kienem u kienet ukoll barra mill-kontroll u organizzazzjoni biss tobbas minar frontieri kienu hemmhekk fil-post u kienu jipprovaw jikkuraw il-morda U meħtieċ meħtieġ li jkun hemm eh, WHO li toħroġ missjoni mas-siċċa u l-komunità internazzjonali, Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea l-iktar eh, taw lajnuna u risorsi mux biss eh, flus imma u koll teams medici, sparijiet u persuni li marru emmek imma din l-epidemija baqa' għaddeja u kellna morru mill-klim eh, għall-azzjonijiet u eh, fis-sajf fil-epidemija ta' għaddejja imma WHO għalet fis fil-li kienet emerġenza internazzjonali imma ma kienx hemm it-tweġiba adattata mill-livell internazzjonali. U għalhekk għadna din nitkellmu fuq id-debattitu fuq il-koordinazzjoni, ma ma kienx hemm ħafna koordinazzjoni fil-post stess iġbi dawn il-pajjiżi. Mbagħad f'Settembru il-ġus Mawdu qalet li kienet teddita għas-slim internazzjonali imma l-komunità internazzjonali minkejja da ma nafx affarietek u ma kienx hemm ħafna każijiet ġifieri fl-Ewropa u fl-Istati Uniti hemm biss mbagħad kien hemm l-allarm meta kien hemm daw il-każijiet imma ovvjament eh, tlifna ħafna ħajjiet tan-nies u għalek l-tweġiba kienet waħda bil-mod wis għal daw in-nies li batu minn din l-epidija u fil-opinjoni tijaj il-WHO ma eh, damet wis biex tagħti reazzjonijiet tagħha u biex tkun eh, tieħu tmexxija u għalhekk naħseb il-WHO trid tadotta ruħha titkoordina ruħa u dawk li mal-parametri biex insibu eh, dimensjoni u għalek nasib u kol eh, il-kam ta' applikazzjoni titwessaw u kol u tistabilix il-parametri l-epidemija bħal dan u għalek kienem eh, għajnuna finanzjarja u kienem ċentri u kol tal-kura imma ma kienx hemm teams kfat nikemat u għalet u għalek eh, ħallow ħallow dawn il da din il-kura fidejn l-NGOs u għalek kemson ta' rekos l-epidemija fil-fema tijaj qabel ma tweġiba eh, għal dejja u għal daqstant nasib li sfida l-iktar importanti hija li l-għajnuna tkun waħda flessibli, waħda li tkun tista' tadatta ruħa għal epidemija dejjem tevolvi ruħa. Wara għedin nitkellmu nek fuq żoni rurali hemm bżonn ta' assistenza adegwata u ħafna nies illi jridu jkunu jafu jekk ikun xemm daw il-każijiet u jirrispondu skont il-każ u sfortunatament f'dawn il-żoni m'għandhom xejn per eżempju l-qasbis għandhom eh, per eżempju il-krozzi biex meta per eżempju kun hemm malat ila u titwellet. U rek għandna bżonn ta' kampanja ta' rum ta' koxenza mhux biss fl-Afrika ma' wkoll fl-Ewropa. U mbagħad għaw il u wkoll għax veru illi għedin nitkenmu fuq fatt li l-Afrika imma ovvjament l-affarijiet ukoll jaslu hawnhekk. U għalhekk ma kienx fl-aħħar tas-sena wkoll kien hemm inkjesta fuq l-Ebola iva u kol missjoni f'din il-zona tal-Afrika tal-Punent, imma naħseb għanna bżon nitalmu fuq dak li ġara. U eh, ma nidawx noqogħdu f'dejna fuq zaqna għax kienem iktar mill-1000 eh, miljon ta' euro mill-kontribwenti Ewropej biex niprofaw nġildru kontra din l-epidemija ma naħseb it-tweġiba hija l-koordinazzjoni bejn il-Kommissjoni l-Istati membri ma kienx waħda adattata u għalhekk naħseb bżonn taġġel ferm iktar tkun iktar effiċenti u naħseb l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, Eh, ta' eh, approċ ġdid għall-Afrika mhux biss biex niġildu l-ebola imma ferm iktar u lek kif konna qegħdin ngħidu bżonn ikunu flessibbli meta niġu biex imiġbu blajnuna u biex nagħlqu bil-aħbarijiet li kien hemm nikkonfermaw l-epidemija fil-fatt qed tikwita imma ovvjament ma rridux eh, noqogħdu bdejna fuq saħna imma nafu l-affarijiet sejjina kif fis Sierra Leone u fil-Liberja u għalhekk dawn il-possibilità illi forsi din dan il-virus jista' jinbidel ukoll. U għalhekk is-sistema ta' saħħa fil-Liberja, fil-Ginju, fis-Sierra Leone l-iktar huma kważi sfaw fi xejn m'għandhomx xeddi sistema tas saħħa u il-WHO abżat illi l-fondi li għandha f'idea se jispiċċaw fi frari ġifieri ġimoħra. U għalhekk nixtieq l billi ngħid l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea u wkoll il-faċilità tal-Unjoni Ewropea stess iva hemm xi stati membri illi eh, aġixxew aħjar minn oħrajn eh, dan nafuh jiġifieri però mhux biżejjed u naħseb bħala blok l-Unjoni Ewropea ma rispondiċ kif suppost. Grazie. Monsieur le rapporteur euh, pour Se ħafna sur rapporter għall-opinjoni tiegħek issa għal shadow rapporter is-Sinjura eh, Kola għall-IPP. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank zunächst. President, grazie ħafna l-ewwel qabel kollox nixtieq eh, ngħid li vera nilqa dan ir-rapport, eh, nilqa l-analiżi u nilqa dak li intiet dwar lezzjonijiet li rridu niġbdu kif ukoll il-konsekwenzi. Palissa nista' nkunu vera kontenti li in numri ta' persuni infettati et jonqos u f'dawn l-aħħar 40 ġurnata ma kienx hemm każijiet ġodda ġewwa l-Mali, jiġifieri dona issa l-Mali jirnexxielu geleb l-Ebola u xi mill-restrizzjonijiet ta' vjaġġar fil-Mali id-dajfu imma irridu nanalizzaw fej spar l-iżbalji u kif nistgħu norganizzaw lil nfusna fil-futur. U jekk ħajkolna epidemija simili fil-futur nistaw naraw kif nistaw ma nipermettux li dana jizviluppa kif zviluppa ebola. U dwar dak li għali rapporter, Iva kienem ħafna awtoritajiet, assoċjazzjonijiet, tobba, riċerkaturi, nurses, marru l-Afrika tal-Punent riskjaw ħajjithom sabiex jgħinu u l-kumitat envi għandu jitbet l-attenzjoni lejn il-fat li hemm bżonn li ssir riċerka f'mediċina ġdida Qatt ma nistgħu naċċettaw xi ħaġa oħra simili bħal di fuq kontinent ieħor, irridu aħna nitalmu li f'każijiet ta' enerġija emerġenza rrid ikollna koordinazzjoni aħjar, possibilità li nadattaw ruħna iktar malaw, ġifieri rridu naħtru koordinatur ġdid tal-Ebola. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa li tkun meħtieġa fuq livell nazzjonali, jiġifieri rridu nibnu netwerk ta' komunikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u rrid ikollna approċċ koordinati. U mill-punt ehm, ta' vista tal-Komitat tagħna rridu nitkellmu dwar il-dizinfettant, l-ġena, l-ġene, l-skart u r-rimi ta' dan dawna l-punti rridu jitpoġġow fl-opinjoni importanti u koll li nħarsu lejn is-saħħa u sigurtà ta' ċittadini Ewropej. Irrid ikollna aħna kampanja ta' informazzjoni iktar effettiva fuq livell Ewropew u nazzjonali l-aħħar imma mhux l-inqas il-ħaddiema u l-mediċi huma eh, invol huma meħtieġa fl-Afrika tal-Ponent. U rrit ikun hemm iktar sorveljanza tal-infermierja ġejnin lura minn pajjiżi mill qota mill-ebola. Rrit ikun hemm standards minimi ta' kontrolli li jsiru fuq dawk li qed jiġu lura mill-pajjiżi eh, mill qota mill-ebola. Naħseb li nispiċċaw b'opinjoni vera tajba. Grazzi ħafna. Signora Cabezon, issa Shadow Rapporter għal-SDP, grazzi ħafna, President. Jena u koll nibda billi ningrazzjak eh, pala rapporter, għal-ragazza rapporter, illi ħadem ħafna fuq suġġett li għandu bżon dejjem ikun aġġornat kif għajna minn Diċembru, bil-eżempju ta' data data illi nara u wkoll f'dan ir-rapport f'din l-opinjoni li dejjem qed evolvi dejjem qed mson ikun aġġornat ma jisramel xi kummenti ġenerali mbagħad suġġeriment konkret. Nibda bħaġa kostruttiva l-aħħar. Huwa minnu illi ovvjament smajna forsi żball kif qalet ukoll WHO fis-sitwazzjoni li sabet ruħa fiha Ma jena naħseb illi pala punta u l bżon nitkelmu fuq sinerġija, l-kollaborazzjoni u nirrikonoxxu l-izballi, ma bżon nikun hemm viżjoni waħda stimolanti mhux waħda negattiva biex nkun nistgħu nilqgħu l-isfidi Huwa ċertu illi WHO fil-bidu fl-ewwel fażi forsi ma taċ biżejjed importanza li kemm din l-epidemija se tkun kbira fl-Marzu tal-2014 sa Awwissu tal-2014 fejn ikkonsidrata mbagħad emerġenza fuq livell internazzjonali u uh, ħarġet roadmap ta' xhur biex tkun tista' tikkontrolla l-epidemija u għalhekk nistgħu ngħidu illi għal nistaw ngħidu dawk il-ħames sitt xhur l-epidemija ma kienieċ kontrollata u għal stant nistaw ngħidu minna u wissu illi l-approċċ kien wieħed ta' sodisfazzjon imma mill laħat tal-istituzzjonijiet Ewropej joħroġ ċar illi kien hemm reazzjoni fl-8 ta' Settembru fid-dawl ta' dik ta' WHO imma bżonn li nikoroxxu l-kontribuzzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej bil-6 miljun eh, euro u l-Kummissjoni Ewropea mod partikolari. U għalhekk nixtieq ngħid da kollu għax huwa fondamentali illi nsaħħu l-kredibilità tal-istituzzjonijiet bħal WHO li ma kruċjali biex inkomplu norjentaw l-azzjonijiet tagħna u l-koordinazzjoni tal-pajjiżi b'interessi differenti biex ikunu nistgħu niġġieldu sfidi tant kbar u li huma tant meħtieġa u għalhekk kontet ngħid hemm bżonn ta' analiżi kritika iva ma' waħda kostruttiva fl-istess waqt u għalek il-WHO u koll rekonosċa u koll eh, fjannar fit-tilet eh, il-ġnus maqquda u koll fit-tlet eh, fit-tilet sessjoni straordinarja ma' mindu inħalqet u il ċirkostanzi tant diffiċli u tant differenti mill preċedenti l-difiri li din l-epidemija kella u l-ewwel rot internazzjonali ta' din il-karatteristika u nafu eżatt ukoll l-improntazzjoni ta' pereżempju l-influenza ta' tjur imma ma nistgħux nipparagonawha u għalhekk ir rakkomandazzjonijiet ta' 26 ta' jannar tal-WHO li hemm bżonn nkunu nafuhom ilkoll u ninkluduhom f'dan ir-rapport. Għandi tliet konsiderazzjonijiet. L-ewwel net insaħħu s-sistema ta' organizzazzjoni ta' emerġenza eh, pala Ewropa nasib huwa importanti wkoll illi nsaħħu l organismu l entita illi monitora eh, l-implementazzjoni fuq level Unjoni Ewropea fuq l-Ebola u diġa għanna koordinazzjoni tal-Kummissarju ġifiri tal-Għajnuna Umanitarja. Mbagħad il-ħtieġa illi nittrattaw il-fatt illi immorru it-teams mediċi f'dawn il-popolazzjoni li huma l-iktar vulnerabbli kif eh, qed naraw fil-każ il-popolazzjoni Afrikana mill-quta mill-ebola. Mbagħad it-tielet punt il-ħtieġa illi ikun hemm eh, fond tal-aħħar rikors bil-ħabba l-ċrida kontra din l-epidemija. U tallimna ħafna affarijiet differenti minn din l-epidemija internazzjonali, imma jiena nixtieq eh, nenfasizza żewġ punti l-ewwel net ħtiġa tal-kooperazzjoni, kooperazzjoni ta' koordinazzjoni internazzjonali waħda effettiva biex inkunu nistgħu nifaċċaw sfidi importanti tal-dawn, pal dawn it-tieni is-sistema tas-saħħa eh, mhumiex mhumiex b'saħħithom biset għax kieku li kunu nistgħu niċildu biktar effiċenzi f'pajjiżi anki qabel li kien hemm din l-epidemija u għalhekk inkunu nafu jekk is-sistemi ta' saħħom ma b'saħħithom b'saħħithom jew le, u għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn naħmu iktar fuq is-saħħa tal-sistema tas-saħħa tagħna mhumiex biżejjed b'saħħithom u issa fejn qegħdin jirridawtu da kollu nasib huwa neċessarju kif eh, tajt il-WHO illi konna roadmap u nkunu iktar b'saħħitna u lekin eh, aħna nikkonsidraw u l epidemoloġi konsidraw li fit-tieni fażi dik tal-kontroll eh, ta' din il-marda li tittieħed tal-kontatt ġifiri biex tista' kol timbidel, il-virus jista' jinbidel u għalhekk hemm bżonn ikollna nis li jaħdmu fuq diagnostika biex ek inkunu nistaw naraw fejnu il-possibilità li kunem din il-marda li ma t-tieħed għax u possibli imma nasib dan il funtu huwa neċessarju biex l-Unjoni Ewropea mill-ġdid tkun tista' tagħti eh, l-kontribut tagħha impenja ruħha b'mod konkret u ti kontribixxi għal dan il-fond ta' 20% ta' dejn għal kooperazzjoni għall iżvilupp ikun destinati għal sistemi tas saħħa f'dawn il-pajjiżi u b'linja budgetarja speċifika għal sistemi s saħħa dan il-pajjiżi u nikkonsidraw l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nanalizzaw jew ngħinu li nanalizzaw dawn il-pajjiżi biex ikunu jistaw tassob eh, jisibu eh, dawk il-postijiet fejn huma fejn hemm bżonn li tisaħħaħ din il-sistema eh, tas-saħħa. Umbagħad illa kuni nafu illi nafu illi per eżempju jekk nitkellmu fuq il-vaċini il dan huwa importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn illi jkollha dik il-klawsula ta' responsabilità soċjali biex hekk daw il-persuni l-iktar vulnerabbli jkollna maċċess, speċjalment fil-Afrika tal-Punent biex jkollhom dawn il-vaċini illi forsi qegħdin Eh, fi Nkunu eh, tolobkom li nkunu f'sitwazzjoni fejn nkunu eh, nistaw natu din l-importanza għal dawn il-vaċini. Imma fl-aħħar mill-aħħar u importanti illi neħu din il-marda mill wiċċ l-art. U imson ta' trasparenza, risultati effiċenti u nasbu illi tkun vaċin għal din il-marda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 L-ewel nexti eh, nifraħ li rapporter imma kull darba li konna rapport il-kondizjonijiet dejjem jimbidlu rridu niftakru Ovvjament ir-riċerka tevolvi U hemm il-possibiltajiet sabiex niġġieldu kontra dawn l-epidemiji, riċerka tisir u jew inkella tilqim ukoll. Għandna eh, trials kliniċi għaddejjin bħalissa kontra l-Ebola għalhekk eh, is-sitwazzjoni qed eh, tinbidel. U rridu nikkoordinaw dak li qed isir fl-Unjoni Ewropea permezz ta' koordinazzjoni mal-WTO rridu neħku nelbu l-ebola kif għamilna aħna b'mart ieħor. Per eżempju l-ġiġi smallpox u Batem il-finanzjament, per eżempju, li nixxu til-im kontra l-ebola. -le u eh, iktar għajnuna finanzjarja ħatkun meħtieġa. Rridu aħna inneħħu eh, dan il-virus eh, permezz ta' tilqim u profilattiċi, rridu namlu l-maġġa laqtar ammonta nispossibli possibbli li jilqgħu l-virus Nishtiq nir-ingrazzja rapporter għal dan il-rapport nittama li l-sporti sabiex jeneleb dan il-virus ħaj komplu siru li namlu dan b'mod koordinat l għal kvarnament l-għal-Komissjoni jissew jinsew li għawnek qed nitkellmu dwar pajjiżi f'qar u ta' spiss eh, dawn huma mil quta minn konflitti interni u esterni għalhekk Eh, irridu aħna nejnu għom kam fuq level finanzjarju kif ukoll għajnuna pala ħbib. Grazzi ħafna, Signor Berda. Thank you, Mr. President, and um, I would like also to add my thanks to the uh, rapporteur. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-rapporteur tafir Matteo. U forsi għanna bżon naħsbu kol fil-vitmi u familji taħħom imħabba uh, din il- uh, Eh, marda qattila. Hemm ħafna lezzjonijiet li nistgħu nitalmu hawnhekk fl-Ewropa kif l-opinjoni kif ir-rapport jgħid mxejna wis bil-mod U anki jekk it tedida l-Ewropa hija kbira daqskemm kienet fil-bidu, għandna bżonn nitalmu din il-lezzjoni biex inkunu nistgħu nirreaġixxu pass iktar maġel u nittama li bdejna. Naħdmu fuq hekk. Il-marda per se kella impatt partikolari fl-Afrika tal-Ponent dawk il-pajjiżi mill-quta minħabba regoli kulturali li kellhom jimbidlu radikalment, pereżempju l-mod kif jitrattaw eh, l-iċsma ġifiri, n-nismejtin, u tassow kellhom eh, bidlu kif jagħmlu l-affarijiet eh, mod kulturali Dan kien adattament diffiċli imma xara fajt marru għall-aħjar. Xieħut, xiftit mit-teknoloġija, per eżempju, għettajn ħafna, per eżempju, messagġi bit-telefon, wieħed jaħsel il-idejħ, naslu għand nies li l-qassibna li għatma nkunu nistaw nkunu f'kontat magħhom 10 snin ilu. Anki il-tilqim, il-vaċinju kol, qed jagħmlu progress kbir u dan huwa frott ta' xogħol ta' kollaborazzjoni l-Istitut Ġena Foxford il-kostituenti tiegħi għedin jaħdmu fuq il-malarja, fuq it-TB u xieħud mis sistemi illi jużaw, qed jużawhom f'pajjiżi li qed jizviluppaw u setaw ikunu trasferiti eh, bħeffa kbira fuq il-riċerka fuq l-ebola u dan din ir-riċerka qed nagħmluh bil-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. E, ximda Ximda il-kumpanija za ma jagħmlux din ir-riċerka fuq Mart daqsegbi, imma il-finanzjament komunitarju kien kritiku biex dan it-tilqim javvanza. Batem aspett ieħor ta' din il-marda. Il-vitmi l-ewwel kienu n-nies li jippruvaw jikuraw mill ġifieri tim mediċi u meta il-Liberja kella biss 51 tabib, Sierra Leon popolazzjoni ta' 6 miljoni kella biss 136 tobba fil-bidu tal-epidemija u issa ovvjament dawn kienu l-infermiera u it-tobba li kienu huma illi nqatlu għaliex kellhom daqshekk ftit tobba u infermieri mhux għax ma jħarġuhomx imma aħna noħduhom għax jiġu hawnhekk jimigraw lejn il-punent hemm bżonn li nsibu mezz kif nistgħu nappoġġaw is-sistemi tas-saħħa tagħhom inflok aħna nipprovaw inġibduhom hawnhekk lejn l-Ewropa jew lejn l-Istati Uniti fejn ovvjament għandhom salarji iktar oljien. U Eh, dan ovvjament jolqot ukoll dawn il-pajjiżi li jiżviluppaw. Mbagħad ovvjament nagħmlu żballi meta nidħlu f'starijiet kbar. Eh, marra l-ġidda kontra l-marda kienet effettiva l-iktar f'starijiet żgħar, ċentri żgħar, istorijiet kbar ma kinnux it-tweġiba. U it-teknoloġija l-ġdida wkoll hija ħaġa ċetanti, iva rajt proġett din il-ġimgħa fejn qed jibatu permezz ta' telefonija appoċ lil dawn il-ċentri, dawn il kliniks iż-żar, per eżempju biex jordnaw il-medicina, tamir, ecc. U fl-aħħar mill-aħħar għanna bżon naħdbu għal-patrimonju x'nistgħu nitalmu. Dawn il-pajjiżi issa qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli għall-aħħar. Tilfu l ċuħ tar-raba, per eżempju, eh, tilfu il-ħaddiema li soltu jkunu fil-kampanja il-kummerċ waqaf anki l-imprenditorija żgħira ħafna eh, tal- tal-ħanut fil-kantuniera u kol silfu nistaxmu għalek se kollom eh, snin biex jerġaw morru kif kienu. Eh, anki per esempio riċerka jew prodotti tal-polio ta' til-qimiħor, etnaraw martiħor li xsibna li konna rdniħ Mbagħad għandna l ta' l olfni u ta' min għadu ħaj eh, f'komunitajiet illi issa mhumiex bħalma kienu qabel se jkollhom bżonn għajnuna fuq medda twila ta' żmien għandna bżonn nitalmu natura urbana. Slums fejn huma postijiet fejn il-mart iktar jinfirex u din il-marda setat taħrab minn kull intervent mediku nalqa billi ngħid illi għanna bżon naraw l eru il-raġunijiet ta' din il-marda u maħsub li din l-epidemija ġiet milli wieħed jiekol il-bushmeat illi huwa sors ta' proteina illi ħafna pajjiżi Afrikani jiddependi u eh, jiġi mill-kampanja mhux sostenibbli qed jiġi wkoll lejn l-Ewropa f'kantitajiet kbar u għalhekk smajna dalodu minn wieħed mill-kellima illi l-Ewropa hija b'saħħitha daqs kemm b'saħħitha l-iktar ħolqa dajfa u t dħul illegali tal-bushmeat fl-Ewropa hija teddida s-saħħa tal-Ewropej u naħseb li hemm bżonn nitgħalmu ħafna u jiena se nressa emendi ma grazzi ħafna dan ir-rapport l-opportunità li nkunu nistgħu niddiskutuh. Grazzi. Merci, merci beaucoup madame. Je passe la parole maintenant. Grazie. per grupp FD. Istur Pedicini, grazie anche l rapporter għal-ħidma tijaw. Jina naqat miaw meta jajt li barra mill sforzi li qed isiru fl-Afrika biex nizolaw il-marda, l-aħar novità fuq fu, eh, l-OMS kien hemm Eh, noqqasijiet eh, ta' komunikazzjoni u anki ta' infrastruttura o ospitalu tal-istarijiet. U laqas kienem eh, l-uniformijiet għal persuni li huma edin jajnu fl-istarijiet, li jaħdmu fl-istarijiet. Jena unek nishtiq nfakkar il-kulħat u nitkellem fuq anki emergency fost eh, eh, l-GNO, l-OGNO, l-ONGs li kienu għedin jaħdmu emmek. U barra minnek hekk nixtieq anki nżid element eh, illi għarada għanna nikonsideraw, ċoħe il-bżon illi nizzolaw il-virus, pero ma nistawx nizzolaw anki il-morda, il illi ma esposti il-personal tal-istarijiet għandhom garanzija tal-assistenza medika kollha jekk ikun hemm każ ta' eh, jekk tittieħed jekk jieħdu l-marda. Issa ngħaddi il-mikrofonu għal dak il-kollegi illi jixtiequ jitilmu. Tkirek. Grazzi, President. Jiena konti ġa staqsejt f'Settembru fuq l-Ebola. U staqet qed erġajt hawnhekk biex nagħmel mistoqsijiet. Grazie għal rapporter u aħna tkellimna anki f'dawn l-aħħar ġranet. Kellna dar il kas Ebola u rridu nifmu x'għamlet l-Ewropa u xtalmet l-Europa. Jena nishtiq nitkellem fuq l-aspetti pozittivi, naturalment, għax irridu anki eh, najdu li mumma lezzjoniet li tal-limna, ma kif kom kont ettajtint em mart iħor li jistaw kunu gravi. Pero hemm bżon assolutament li tal-mu lezzjoniet. Aħna aħna għamilna faddalna bizzejiet flus biex inkunu nistaw nużawhom għaliex iffirmajna riżoluzzjoni f'Settembru fi Strasburgu u mbagħad wara għadna li irid ikonna biżejjed risorsi Mitkom tafu bat ġara. E, konklużjoni, żewġ mistoqsijiet, jiena tlabt lil kummissarju wkoll. Hemm grupp ta' esperti u rridu nifmu minn għandhom x'se jiġri. Pratikament hawn xi ħadd li jista' jgħidilna Eh, xġara u jekk hemmx volontari mill-istati membri. Eh, kien hemm tant affarijiet li ġraw u nerġa' ngħid ma nikkritikawx kollox għax eh, dejjem dejjem dejjem insibu nipprovaw insibu raġunijiet li waslu ta' din il-marda. Grazzi. Mawx ħadd ieħor mill-li jitkellem minn naħar tal-kollegi. Allora, nati il-mikrofonu l-direttur eżekutiv tal-OECD. Grazie. Eh, eh, eh, Il-rapport huwa pjuttost trist, però naqbel ma ħafna minn dak li għalu anki mal-kellima l-oħrajn. Mi storja pozitiva din Li ħaġa importanti hija li rridu nittalmu minna din ħaġa. Mill-ECDC għandna ħames teams li qed jaħdmu fil-Ginea u hemm entomologi li qegħdin jippruvaw joħolqu sistemi lokali biex jiġildu kontra l-barda. Dana mhux faċli għax hemm kwistjonijiet oħra kultant eh, ikunem nuqqas ta' karburant għal daqstant ma nistawx nivjaġġaw ħafna f'dan il-pajis, u ma tem kwistjonijiet ta' sikurezza u kol. Għal daqstant mux dejjem ikun possibli illi aħna nitbeddu wisq. U minn hawnhekk din hija ħaġa diffiċli ħafna biex nirsolvuha, però r-realtà hija di. Il-ħabar pożittiva hija illi l-Unjoni Afrikana deċidiet twaqqaf ċentru għal kontroll tal-mart, mux biss ikkontantaw il-CDC fl-Istati Uniti għaliex l-istruttura tal-Europa tista' tkun simili għal dik tal-Afrika. Hemm ħafna stati indipendenti. Għal daqstant aħna għandna ma' mal-Unjoni Afrikana u nittamaw illi inkunu nistaw napoġawom biex e, joħorġu sistema aktar effettiv biex jikontrollaw il-mart. Imma jina għad għet nistenna elezzjonijiet li nistaw nitalmu. U faċli li nwahlu fid who u organizzazzjoni toħrajn. Sfortunatament il-kwistjoni hija miex faċli. Grazie. Issa naddi il-mikrofonu l kommissjoni. Grazie. President, jena Filip Morn, un naħdem, jena naħdem f'Eko, jena tabib. U jena napprezza ħafna il-fat li rridu namlu autopsiji, pero bħala tabib rridu l u sa' sakemm il pazienti kun mit ħafna eh, lezzjonijiet strateġiċi x'nitalmu. Sa u għamilna ħafna sbagli u qegħdin nitalmu l-lezzjonijiet tattiċi li ma importanti. Mhux se nerġa' nirrepeti dak li qalu ħafna kellima l-epidemija da sejra u rridu nikkonċentraw fuq l-eradikazzjoni tal-epidemija. jina naħseb ukoll illi sa ċertu punt ma ridux nikastigaw l nfusna wis. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni uh, um, għandhom uh, għandhom xi meriti hawnhekk, jiena naħseb illi uh, hawnhekk eko konna qegħdin nifinanzjaw il-protagonisti principali WHO u l u salib l-aħmar fi ġimat. E, Eko għandhom problema bil-laboratori mobli u dawn wara ġima kienu diġa qegħdin hemmhekk. Batna anki esperti fi żmien ta' ġima għal dawn lejn dawn il-pajjiżi. Anki fil-finanzi tagħna e, konna qegħdin nagħmlu manutenzjoni tal-servizzi li m'għandhom x'jaqsmu mal-Ebola u il-kollega mbagħad se jkellimkom fuq il-tentativi biex nerġgħu nqajmu servizzi eh, sanitari. <clears throat> Kien hemm laqgħat ta' koordinazzjoni u fil-ewwel ġimgħat fost il-servizzi tal-DG u ftit wara anki fl-Istati Membri. U nista' ngħidilkom li dawhom li kuljum u kien hemm ħafna Stati Membri u anki il-DGs eh, interessati kienu edin prezenti f'kull waħda minn dawn il-laqat mill-bidu tal-epidemija. Aħna dawn il-laqat għom kull ġimma mal-imsieħba tal ġinuż ma'uda u dawn huma imsieħba li jiġu kull ġimgħa biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħna. Ekko ukoll ah, torganizza anki il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili illi permetti illi l-aġenziji tal-ġnus ma'uda eh, jirċevu assistenza in natura. Eh, aħna minn appell l-Istati membri u l-Istati membri eh, taw din assistenza in natura automatikament. Aħna u koll waqafna għamilna sforzi kbar bl-assistenza ta' ħafna eh, stati membri bis-sistema Medivac eh, li jipermetti li l-ħaddima u anki l eh, nis li għedin jahadbu emmek li jistaw jiġu l-ura fil stat fil-Unjoni Ewropea jek jiġu affettuati U żewġ stati membri kienu għedin fuq qudiem u kienu għedin jagħmlu ħafna xogħol biex jiksbu l-kontroll tal-epidemija. Nixtieq anki nsemmi l fat li Flimkien mal-kollegi minn DG Zohrajn, aħna organizzajna fil-15 ta' settembru konferenza internazjonali fuq l-epidemija Ebola. U ħafna stati membri kienu prezenti u anki siħba internazjonali. Aħna bat rġajna minna l-istess eżerċizzju fit-12 ta' Deċembru u tafu deġa li fit-3 ta' Marzu se jkollna konferenza oħra internazjonali tal livello li fuq l-epidemija Ebola. U aħna issa qegħdin inħarsu biex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-futur biex ngħinu lil dawn il-pajjiżi jirkupraw. Hemm ħafna eh, eżempi eh, fejn eh, ma tajniex biżejt informazzjoni u s-settur minnaħa tiegħi fejn rajt illi ma kienx hemm risposta qawwija bisejjed huwa illi ma kellniex aġenzija permanenti ta' Eh, tobba. Eh, il-kollegi tal-ICDC eh, memx iktar minn xi 350 minnhom l-Istati Unitu għandhom 15.000 impiegat. U kif probabilment tafu deġa fl-imkien ma' Renju Unitu ma' Franza, għamlu sistema estemporaneo u hemm forsi lezzjonijiet x'nitalmu u naħseb illi Franza u l-Ġermanja eh, eh, preparaw white paper eh, biex joħol u dan din il-kapacità li sejħu white helmet body persuni li għandhom esperienza f'dawn il-oqsma. U dawn huma ħafna mill-lezzjonijiet li x'nitalmu u x'affarijiet analizzaw kien eżerċizzju importanti għal-parlament, però irridu anki nafaċaw l-epidemija li għadha għaddeja. Issa ngħaddi għal-kollega minn Tefko biex jgħidilkom xinu ma l-attivitajiet li huma qegħdin jipprogrammaw f'dan iż-żmien. Grazie. Di diversi eh, tal-DGF-ko. tal dgf ko Kif diġa għal se jkun hemm konferenza tal-DG Defco flimkien mal-ġnus maquda mal-Bank Dinji. U se jkun hemm evalwazzjoni ta' tliet pajjiżi mill-qutin mill-Ebola. Dawn huma pajjiżi fraġili wara il-kriżi, wara gwerra, li għandhom propju il-karatteristiċi kollha tal-pajjiżi fragili. Anki eh, gvern ħażin, nuqqasijiet kbar fil-edukazzjoni sanitarja peress li memx bizzejt investimenti. U minn hawnhekk aħna se nimxu, nibdew nimxu, biex nejnu għom u namlu dan l-intervenzjoni u tawara l-krizi illi għetni nipruvaw namlu ma tlet gvernijiet għana għedin nikkooperaw maħom il-ġus maħuda il-Bank Dinji u l-Kommissjoni ħajkomplu jappoġġaw li Sierra Leone, Liberia u l-Guinea mm, e-, setturi ta' bażi se jkunu ta' priorità tlet pajizi fil-Liberia u Sierra Leone se nikkonċentraw eh, l-edukazzjoni fil-Gwinea u eh, sikurezza tal-ikel u reżiljenza u ma' żewġ setturi eh, oħrajn li se nikkonċentraw fit tlet pajizi mbagħad il-governance. Kien hemm anki analiżi fuq il-fragilità ta' tlet pajizi u ir-riżultati ta' dawn l-analiżi blu kol ma l-intervenzjonijiet li aħna għanna f'moħna. L-Komissjoni bdiet azzjoni ta' għajnuna għal-budget kemm ma' Sierra Leone kif ukoll għal-Liberia. U għacħari li din li krizi waslet għal-deficit eh, fil-budget li kien qed immina kredibilità tal-Istat kien ikun katastrofi kien kun sibu ruħna bħal maġara ġara fir repubblika tal-Afrika ċentrali meta l-istat propju sparixxa. Il-priorità hija propju dik li nigarantixxu e sopravivenza bejn żewġ stati bil eh, billi jkun hemm appoġġ dirett. U għal Liberia 30 miljun, Sierra Leone 22 eh, u nofs. U hemm eh, missjonijiet, esperti ta' saħħa li jaħdmu mal-gvernijiet fejn memx sistema ta' saħħa. U aħna għedin fil-post biex nejnu dawn il-pajizi biex jisaxħu s-sistema ta' saħħa tagħhom. bat, minkej għal-fat li wara kollox mbagħad dawn l-intervenzjonijiet qed jiġu finanzjati mill-Istati Uniti fil-Liberja jew mir-Renju Unit mill-Sierra Leone. Aħna għandna assistenza teknika minn eh, dawn għal dawn gvernijiet. Ibiraħ ġiet lura eh, missjoni teknika illi kienet qed tagħmel eh, ħidma mal-orfani, hemm programma li jismu Aware li aħna nidejna Eh, biex jorbot is-sitwazzjoni ta' emerġenza u l-iżvilupp biex inkunu nistaw nieħdu ħsieb eh, l-orfani kif talbuna il-gvernu l-NGOs fil-Liberja. Naturalment, mux kollox kien perfett, kien hemm problemi ta' koordinazzjoni, kien hemm eh, problemi anki li nibatu il-personal ta' saħħa u tal-għajnuna umanitarja DGN Eko, DG Sanko, ħdimna fl-imkien biex eh, naslu għal approċ eh, totali biex nkunu nistgħu naffaċċaw il-kriżi bl-istrumenti kollha disponibbli. U mbagħad eh, mhux dejjem minnu fih dan dan jiddependi mill istrumenti illi qed jużaw l-istrumenti tal-iżvilupp, per eżempju, jidumu iktar fil-Gwinea dina kienet l-ewwel donatur mm, sal-2020. Grazzi. Issa na, nerġaw naddu għal il-mikrofonu l-rapporter eh, għall-opinjoni. Grazzi. Nirringrazzja l-kollegi kollha u anki il-persuni responsabli tal-Kommissjoni tal-CDC u anki il segretarjat tal-Kommissjoni. L-evalwazzjoni tal-intervenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea u ta' ċerti stati u eh, għet jista jkollu anki opinjoni differenti fuq il-fat li eh, eh, il-marda hija kontrollata. Li ħaġa importanti li aħna edin prezenti u li għetni kontrollaw il-situazzjoni. Issa, anke minkejja dawn l-opinjonijiet aħna naqblu kollha illi edin namlu proposti interessanti, eh, komunikazzjoni, koordinazzjoni u anki l-idea eh, illi inwaqfu koordinatur għal Ebola illi bla dubju se jkollu ħafna x'jagħmel għax ek ma tkunx ebola se, jkun responsabli anki għal martiħor infatti kienem anki alluzjoni għal marti ieħor fl-Afrika illi joqtlu ħafna iktar nies mill-Ebola. L-iktar ħaġa importanti hija li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-Unjoni Ewropea u il- WHO aħna xtaqna namlu n-organizzaw parametri, pero rridu namlu ħafna iktar. Rridu neringrazzjaw l-WHO u organizzazzjoni toħra bħal eh, Medicine Sans Frontier illi jaħdmu ħafna fuq il-lok. Eh, u importanti li naproċċaw il-problema b'mod kostruttiv biex namlu prevenzjoni anki eh, li ma ġewx jiġru dal-affarijiet fil-futur. Il-Kommissjoni għamlet anki ħafna iktar minn dak li għaltinna għawnek eh, dawn huma zoni eh, li huma maqtuħajn diffiċli li wieħed jasal hemm eh, minn għatmar f'dawn il-postijiet jaf eżattament xifissru u x'inhuma d-diffikultajiet il-situazzjoni ta' kriżi u ta' konflitt f'dawn il-pajjiżi mbagħad huma komplikazzjonijiet oħrajn Eh, u naturalment hemm bżonn nitolbu iktar u nagħmlu iktar. Hemm strumenti li diġà huma utli, però aħna rridu anki eh, nużaw miżuri ġodda biex eh, nagħmlu b'mod li l-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar flessibbli u iktar tasal fuqta fl-intervenzjonijiet. Il-tlet pajjiżi Sierra Leone, Gwinea u Liberia rridu nagħmlu evalwazzjoni tagħhom, parudin din analiżi mbagħad għandha tkun estrapolata biex isiru intervenzjonijiet fuq il-post. Għal daqstant iridu eh, natu attenzjoni għal komunitajiet liktar medda u liktar mil-uta, l-orfani u il-nisa. Irridu anki eh, nipromovu guidelines ta' poċ sistemi sanitari ta' reġuni mill-quta u rridu nsaħħu anki strumenti eżistenti u noħolqu anki strumenti ġodda fejn ikun hemm bżonn. U flimkien għal daqstant mal-Komissjoni rridu naħdmu mod utli u kostruttiv. Grazzi għal rapporter tal-opinjoni. Grazzi lil kulħadd li l-dakola li ħadu sem. Issa, il-kalendarju. E, iskadenza għall-emendi e, l-10 ta' frar f'nofsinhar vot fil-Komitat eh, Envi 26 ta' Marzu, vot fil-Komitat Sviluppo f'Lulju fit-13 u 14. Issa naddu għal punt 20 minn arter ta' żmien skambju ta' opinjoni ma' rappresentanti tal-Komissjoni Ewropea u tal-EMA fuq uh, eh, trials kliniċi f'pajjiżi terzi. Dan huwa punt illi inkludejnieh fuq l-agenda u fuq talba tal-koordinatur tal-IPP Lize illi minna terf ta' żmien ngħaddi il-mikrofonu lilu. Grazzi President, kollegi. F'Diċembru rajna li kumpanija bl-isem ta' JFK Biosciences għamlu um, xi testijiet fl-Indja u kisru ħafna regoli. Issa, għal ħafna sin, minn mendu għaddotajna il rapporta Vilmit, aħna sperjenzajna din is-sitwazzjoni trials kliniċi autorizzati għal mediċini fl-Unjoni Ewropea u eh, edna li dawn it-trials irridi siru skont ir-regoli aħna konxi tal-fatt li dana mux dejjem kien imħares, għadek tlet snin ilu kellna diskussjoni fuq dawn il-trials f'pajjiżi terzi u tlabna l komissjoni sabiex tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni. L-aħjar arma li għanna l-irtirar tal-approvazzjoni u dan li ġi deċis nar il-ġimma mhux għal-prodotti kollha fejn kien hemm problemi imma għal dawk fejn għanna xi provi u fejn kien hemm frodi irterajna l-approvazzjoni vera importanti li dan iseħħ u nixtieq nifraħ lil kummissjoni Ewropew l-EMA u nixtieq nagħti rekomandazzjoni li jisegu rekomandazzjonijiet. Issa nisimgħu iktar informazzjoni imma għandi mistoqsija għall-Kummissjoni Pożizzjoni pozizjoni tal-ima miktub li dana mux għat jirrapprezenta periklu għas saħħa tal-pazjenti Imma l għanna dawn trials kliniċi, dawn għandim jisiru biss jekk hemm bżonn sabiex eh, nistabilixxu xi affarijiet u jekk dawn it-trials mhux qed isiru kif suppost u memx konsekwenzi. Umbat eh, jekk memx effetti sekundarji mela ma nafx għalfejn qed isiru dan il-clinical trials. Issa se ngħaddi l-mikrofonu jgħid il-President l sur Rees, direttur f'DG eh, Saka, direttur ta' sistemi ta' saħħa u l-prodotti, għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sinjuri. Għalek aħna ħajjina żewġ prezentazzjoni, prezentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea u aħna rajna kif ħanaħdmu fuq dawn situazzjonijiet u mbagħad il-kollega tiegħi mill-Aġenzija se jidħol fiktar eh, dettall ġifieri mill-kollega tiegħi fuq lema dwar dan il-każ imma jekk nibda minn regolament importanti u aħna diġa regoli ġodda u għafas għal xoltana kien hemm pubblikazzjoni papri ta' sena l-oħra ħadna deċiżjonijiet importanti l ewwel qabel kollox iddeċidejna li niċċentralizzaw is-sottomissjonijiet permezz ta' potl eh, li l-istati membri kollha ma għandhom aċċess għalih u mbagħad id-dokumenti kollha hemm resqa u dawk li jedin fannes fannessi u maċari kull stat membru ħaj jiddeċidi fuq il-lingwi dokumenti qed nikkoordinaw mekanizmu ta' koordinazzjoni fil-każ ta' trials multinazzjonali u mbagħad fl-aħħar dawn it-trials u hemm suġġerment tagħhom mill-industrija l-akademiċi. L-oddot kritiċi li qed naħdmu fuqhom huwa portal tal-Unjoni Ewropea u database eh, Dan id-database huwa żviluppat mill-lejma b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Istati Membri. Dan ix-xogħol kollu għaddej bħalissa numru ta' gruppi ta' ħidma li qed jaħdmu fuq id-dettalji ta' dan il-portal u hemm konsultazzjonijiet pubbliċi wkoll. Lema ftit ġemat ilu eh, definixxi xi regoli importanti l-applikazzjoni ta' din lodda qed nittamaw aħna kif ġejna informati wis probabbli dan jiġi finalizzat eh, sal-aħħar tal-2016 biġu tal-2017 dan importanti peress li dan jinvolvi l-aħħar użu ta' dawn ir-regoli ġodda Kwestjoni oħra importanti li diġa semma minn Dr. Lize kif isiru dawn it-trials kliniċi peress li l-sponsor, l-investigaturi, dawna rridna ċertaw li it-trials isiru skont il-protokoll Iva nafu xinu u skont il-prinċipju ta' GCP Dan huwa vera importanti għax dan l-standard huwa standard internazzjonali eh, kif ukoll eh, mifhum fuq livell globali. Issa mela qed nitkellmu dwar is-sottomissjoni ta' data tal-trials kliniċi u l-applikazzjoni ġodda U jekk mela għandkom ħadd toħorġu barru mill-Unjoni Ewropea dawn it-trials kliniċi jridu jikkonformaw ma' dawk li japplikaw għall-Unjoni Ewropea ġifieri m'hemmx kompromess. Mela il trials isiru skont eh, id-data publikata fil-ġurnali dan huwa mod kif nistgħu nikkontrollaw il-kwalità dwar l-użu tad-data mit trials kliniċi għal proċess ta' awtorizzazzjoni tas-suq u ivat nirreferu għal dawk li kontatjati dan jrid jisir skont l standard ta' DCP u diġa semma l standard globali ekwivalenti għal dawk li għedin fl-Unjoni Ewropea. U dan irid isir skont il-prinċipi etiċi li hija kwistjoni importanti. U aħna qed nitkellmu dwar ir-regolamenti eżistenti. U mbagħad dwar kif nistgħu nikkontrollawhom l-affarijiet għax Fegħet ħaj iktar fuq eh, daw l-istrumenti li għanna l-ispezzjoni ta' trials kliniċi jisiru mill-istati membri mannix bord Ewropew ta' spetturi ma aħna nserħu fuq il-possibilità li l-istati membri għamlu hekk u l-istati membri eh, għandhom l-intenzjoni li jħarsu u lema se tikkoordina sabiex eh, tuża r resorsi b'mod iktar effiċenti u għax l-ispetturi eh, fl-istati membri huwa importanti u mbagħad dan jkollu x'jaqsam mad database. U kull laqa bilaterali mal-pajjiżi terzi dan huwa importanti u kellna laqgħa bilaterali maċ-Ċina u um, aħna se nqajmu l-istess kwistjoni mal-Indja ma wkoll. Fil-prezentazzjoni ta' Lema aħna għedna kif uh, stajna nintraċċaw dan il-case ta' GBK u r-riski u nixtieq nisħaq ukoll li dan sar minħabba eh, l-ispazzjoni li seħet fi Franza dwar il-kontrolli il-sistema il-ġdida se twetta il-kontrolli fi l-istati membri differenti, il-mod differenti kif nistaw namlu ix-xogħol tagħna Aħna diġa esperienzajna dan l-approċ u li naġġornaw il-pajzi terzi dwar il-produzzjoni tal-API u għanna dan ix-xogħol li rridu namlu u issa tajjeb naqblu u ovvjament aħna se nikkoordinaw ir-rapporti kollha u eh, dawna nafuhom huma pubblikati u l-aħħar slide l-Unjoni eh, u l-kontrolli. l-uffiċju tagħna diġà kien hemm esperjenza mhux blikel imma ukoll tamir mediku imma bl-APIs ukoll dan huwa importanti u aħna t-nittamaw li dana ħajkun possibli u koll għal dawni trials kliniċi. Aħna bdejna diskussjoni u hemm sistema differenti u rridu nsibu l-oddot xirqa ta' kif nistgħu narganizzaw l-affarijiet. Nadi l-mikrofon l-kollega tiegħi. Allez-y, monsieur le docteur. Euh, iva, sur, anzi, dok eh, tabib Sune li huwa id-direttur ta' dan is-settur tal-mediċini. Il-war nafsinar, sinjuri, u nishtin ringrazja l-Komitat u Dr. Isa tal-li tani tant din l-opportunità sabiex li eh, konna din il-diskussjoni. U dwar il-distribuzzjoni ta' trials kliniċi Mbagħad ngħaddu għal kontrolli tal-mediċina ġenetrika u dan għal kuntest partikolari tal-kwistjoni ġlikej biex nispjega kif is-studji jisiru mill-organizzazzjonijiet tar-riċerka u kumpaniji u kliniċi li jagħmlu dawn, speċjalment dwar l-ispezzjonijiet ta' GBK u r-riżultat mill-referi li sal il-Kumitat tal-Prodotti. tal prodotti u nixtieq li jistan ngħaddu xi passi li aħna ħadna. Fuq eh, slide li miss speċjalment minn dan minħabba l-prodotti innovattivi bejn 10 u 100 eh, trial kliniku u eh, iktar minn 1000 pazjent għal kull applikazzjoni u dana jirċivi eh, proporzjon zaħir ta' applikazzjoni ġeneriċi u dawn huma importanti għax jinvolvu per eżempju 1-2-3 trials, kliniċi u ehm, ta' spiss dawn il-persuni jkunu volontira u dan jisir eh, dawn l-inixiri reklutaċ permezz autoritajiet nazzjonali, ta' marketing tal-istati membri u dawk li ehm, entitajiet li eh, jaħdmu fuq l-autorizzazzjoni. Il-kollega tiegħi mill-Kummissjoni diġa qal li l-ispezzjonijiet isir minn spetturi tal-istati membri differenti. Dwar l-slide li miss, Iva l-darba oħra nitkellem dwar id-data għal clients kliniċi ta' skala kbira li jappoġġaw l-applikazzjonijiet għall-lema u Nistgħu naraw fejn ġew reklutati l-pazjenti u id-data turi li xi 35% tal-pazjenti huma reklutati fl-Amerika ta' fuq il 30% fl-Ewropa mbagħad il-bqija fi parti oħra tad-dinja 60% fil-Amerika Latina, 2.5% tal-Afrika, 4% fil russia 10.5% fil- fil xlok tal-Azja u jena sani se nikoll u kol fuq l-ekwivalenza kol iktar tard U hawnhekk tistgħu taraw l-evoluzzjoni l-istess eh, data mill-2005 sal-2013. Il-linja is-safra li għedha ftit il fuq minn dan l-slide u ma dawk il-pazjenti reklutati barra mill-Ewropa, l-Amerika, l-linja l-ħamra, l-Amerika ta' fuq u l-blu l-Ewropa. Nis so naraw zida differenti u fir-reġuni kollha u li dawn inbidlu mis-sena għall-oħra u kena minqas zidit f'dawn l-aħħar snin reċenti relatati ma' trials li seħħu barra mill-Ewropa mill-Amerika ta' fuq u forsi hemma hemm dbandil differenti fis-sitwazzjoni. Matul dan l-aħħar 10 snin irċevejna ħafna data fuq 1.2 miljon pazjent sal-2013 u għall-aħar sena qed nistenna iktar data l xi 200.000 pazjent u ġew reklutati fi iktar minn 100.000 eh, sit differenti kliniċi fi 107 pajis anka jekk qed isiru fuq erba' trials eh, għal kull sit eh, qed nitkellmu dwar ħafna u dan din id-data nġabret permezz ta' 635 applikazzjoni ta' autorizzazzjoni ġdida u l-ispezzjonijiet kienu 419. Nixtieq nisħaq hawnhekk li l-ispetturi Ewropej fl-istess perjodu ta' ħin dawna għamlu il-ftit iktar minn 5,000 eh, spezzjoni, inkluż dawn l-419, dawna jinvolvu l-ispezzjonijiet tal-sistema tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina kif ukoll l-ispezzjonijiet li jisiru ġewwa barra l-Ewropa relatati mal-applikazzjonijiet tas-suq deċentralizzati kif ukoll prodotti oħrajn li jaqgħu taħt dawn ir-regoli bħala l-aħħar punt u dan huwa vera importanti li L-ispezzjonijiet huma dwar it-trials kliniċi u siti differenti fl-Unjoni Ewropea. Dan iseħħax l-Unjoni Ewropea trid taċċerta li jkun hemm dawn it-trials u ir-regolamenti jserħu fuqhom. U aħna għandna standard tajjeb ħafna. Dan l-slide juri l-evoluzzjoni tal-ispezzjonijiet differenti brabta mal-proċedura ċentralizzata tal-EMA mis-sena 2000 sal-sena 2014 Michel Luca Sallemin, il-numru ta' spezzjonijiet zidu b'mod sinifikanti matul is-snin u il-proporzjon li għaw barra mill-Europa ġifiri l-ispezzjonijiet Ewropej, il-kolonni viola li għandkom b'dan il-graf l-Istati Uniti eh, kulur kannella ftit il fuq u mbagħad nistgħu naraw ftit iktar minn 50% ta' spezzjonijiet tal-2014 waw barra mill-Ewropa jew l-Istati Uniti l marġoranza seħħu fil-Vat Nofsani l-Azja, l-Paċifiku, ir-Russja u l-Afrika. U se nkomplu aħna nżommu mela Rasan dwar l-sforzi internazzjonali l slajt ta' qaba li tjuri d-data fuq l-ispezzjonijiet jisiru fisem l-istati membri, l-autorizzazzjonijiet ta' suq l-ispezzjonijiet qed jizdidu għanna zida fil-kontat ma' autoritajiet regolatori tal-pajzi terzi u iktar. Per eżempju, diskussjonijiet bilaterali mal-Indja, ċina, l-Istati Uniti, mux biss fuq il-prattika tajba imma fuq spessjoni differenti bekk hemm skambju ta' informazzjoni nistgħu aħna nagħmlu skambju ta' informazzjoni kif ukoll bini tal-kapaċitajiet ħiliet ħafna spetturi minn barra l-Unjoni Ewropea li eh, huma partikolarment attivi imma huma involuti fl-EMA, FDA u spetturi tal-GCP jaħdmu wkoll sabiex eh, jaraw il- riżultati tal-ispezzjonijiet anka dawk negattivi, jaqsir informazzjoni mal-FDA, regolaturi oħrajn għanna kuntatt mill-qrib u jamlu jaqsmu l-informazzjoni differenti. U ftit snin ilu dan wassal għal per sospensjoni ta' xi awtorizzazzjonijiet oħrajn fis-suq u għal raġunijiet differenti, per eżempju sit fl-Amerika ta' fuq. U għanna kooperazzjoni mill-qrib, specialment mal-FDA, għax dan huwa importanti għax jekk inti tlaqqa r rizorsi tal-ispezzjoni kim tal-Ewropa mal-Istati Uniti, tistaw taraw li um, għandhom numru enormi ta' siti li qed jiġu eh, spettati importanti li għahna ma nagħmlu spezzjoni fuq l-istess siti li naqsmu l-informazzjoni morred fuq siti differenti f'pajjiżi differenti u mbagħad jekk mbagħad eh, insibu il riżultat negattiv ta' jpumbat li naqsmu l-informazzjoni bet nistgħu inkludu din l-informazzjoni u mbagħad dwar dawn istudju ta' biokolevalenza tal-medicina ġenerika aħna inkludejna u flimkien mal-FDA ġifiri qed nagħmlu sim tal-informazzjoni fuq eh, dan il-medicina ġenerika eh, u qed nagħmlu spezzjoniet fuq il-laboratori li qed jagħmlu trials kliniċi u se nkomplu aħna naħdmu rib mal-FDA sabiex namlu hekk. Importanti li nibnu katalogu globali tal-laboratorji li qed jagħmlu dawn l-istudji u l-esperjenza kemm pożittiva kif ukoll negattiva ħalli bekk nistgħu nifukaw fuq li jinqajmu l-standards flimkien mal-kollegi tagħna. I've already spoken about uh, training, so... so Diġa tkellim dwar it-taħriċ għalek nishtiq nerda nisaq li għet nistidnu l-autoritajiet mux tal-Unjoni Ewropea u nas spetturi mill-Amerika Latina, Russja, l-Azja li jett jiparteċipaw fil-programmi tagħna nwali ta' taħriċ għal spetturi Ewropea aħna nidejna wkoll is-sena l-oħra training online għal spetturi ġodda u eh, dan koll hawnhekk kan involvu iktar awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea speċjalment kooperazzjoni mal-Aġenzija Franċiża u aġenziji oħrajn biex eh, ukoll ikun hemm eh, trials tal bioekvivalenza u fejn kors sta taħriċ speċjalment għal dawk l-ispetturi li qed jaħdmu fil-bioekwivalenza. U għalhekk nixtieq ngħidilkom il-għala dawn il-clinical trials isiru Mela, medicina ġenerika, kopja tal-medicina oriġinali u dawn il-medicini ġeneriċi jiġu marketi ġalla darba l-protezzjoni tal-data u l-marketing u dan il-periodu ta' esklusivita tal-marketing jkun skażut tal-medicina eh, oriġinali. Umbat, il-medicina ġenerika s-serraħ fuq 2 jew 3 bioekvivalenzi jisiru mill-volontira mbagħad tal-bqija tad-data fuq is-sigurtà l-effiċjenza jagħmlu referenza ma' dossier oriġinali tal-kumpanija oriġinali l-istudju ta' bioekvivalenza demek sabiex turi li l livelli fid-dem tal-medicina ġenerika ma kovalenti bħal l-oriġinali l-istudji jinvolvu normalment 24 volontira b'saħħithom li jieħdu eh, mela pinnolat oriġinali fil-ewwel fażi tal-istudju mbagħad pinnola ġenerika u l-livelli tad-dem tal-medicina u mamkejla fuq periodi differenti u l-profile fuq il-livelli tad-dem ridi kunu ekwivalenti bħall-oriġinali ħalli mbagħad l-effett kliniku se jkun jista' jinkiseb u dan huwa meħtieġ mill leġislazzjoni Ewropea tal-farmaceutika u hemm ukoll regoli stretti dwar kif dawn l-istudji irridu jsiru mbagħad naraw min se jagħmilhom dawn l-istudji. Normalment dawn isiru mis-CROs, ġifieri l-organizzazzjonijiet tar-riċerka fuq kontratti u mela jkun hemm il volentira b'saħħithom, jiedu l-pinnali u hemmhekk u mbagħad ikun il-kontrolli kollha qabel trials wara trials u li ikun hemm laboratorji li jieħdu kampjuni differenti ta' dem. U laurina u kol. U mbagħad jista' jkun hemm ħafna awtorizzazzjonijiet eh, tal-marketing eh, u minn kumpaniji differenti ġifri l-istess studju ta' bioekwivalenza, un bat jisiru pakkezzjati bi tikketti differenti, fajzi differenti, ġifiri jista' jkun hemm awtorizzazzjonijiet tal-marketing differenti minn pa' kumpaniji differenti ma l-istudju jkun l-istess. Għalhekk hemm dan l-effett multiplu u minħabba l-awtorizzazzjonijiet differenti b'differenza ma' siti ta' manufatturar CROs mhux awtorizzati jew liċenzjati mill-awtoritajiet regolatorji. Kull dossier ta' applikazzjoni u l-istudju ta' bioekvivalenza jiġu evalwati hemm approċċ sabiex naraw il-ħtieġa għal spezzjoni speċjalment li nieħdu nkonsidrazzjaw nisin nikkonsidraw l-istorja differenti ta' spezzjonijiet li hemm spezzjoni għax irridu nkunu nafu dwar l jew jekk kien hemm kwistjonijiet identifikati fil-passat ta' tkun raġuni għal fejn irridu nagħmlu żegwitu u xjentisti li qed jevalwaw il-livelli ta' dem tal- tal- dawn it-testijiet nistgħu naraw diskrepanzi li um, jistgħu jitfgħu xi responsabilità ta' dawn il-trials kienu bil-sponsor ta' trials. Forsi wieħed mill-sidien ta' dawn il-trials ximkien ieħor fid-dinja u koll u mbagħad jibih il-prodott ta' distributuri Ewropew. L-istati membri illom jikoperaw bħafna għana xinsijiet biex naraw li huma CROs illi jett dawn il-trials, dawn il-provi. Umbat naraw l-applikazzjoni differenti ta' marketing fl-Europa priorizzazzjoni tagħhom ta' dawn l-attivitajiet. Edin nitkellmu fuq il-GDK issa tistaw taraw paragun ma' distribuzzjoni ta' trials innovativi din l-informazzjoni hija bbażata fuq ispezzjonijiet tiri taraw il-pajjiż l-iktar hemm u 143 mbagħad l-oħrajn li għandhom x'aqsma l-innovaturi bħala prodotti mbagħad l-Italja, l-Kanada, l-Rumanija, l-Ġermanja u fil-każ tal-Ġermanja tistgħu taraw Eh, paragun mal-Indja waqt li għanna 1000 spezzjonijiet fil-Ġermana eh, satax biss huma dit tip ta' spezzjonijiet għax l-oħrajn huma prodotti innovattivi. Walek dan jenfasizza il-fatt illi għanna programm ta' spezzjoni attiv ħafna. U li biċar kbira ta' dawn l-ispezzjonijiet mill-Indja jiġu mill-autorizzazzjonijiet lokali Issa niġi għal GVK u l-bioxjenza għandhom clinics b'din it-tip ta' laboratori u l-clinics u dawn disa li huma inklusiv b'din it-tip ta' applikazzjoni għal ġeneriċi u mbagħad naraw ukoll ir-recording cardiograms u l dawn huma electrocardiographs bħala parti mill-valutazzjoni tas-saħħ il-volontira jiġifieri illi wara jtilqu l-istudji dan it-trials ikunu għadhom b'saħħithom. Hemm eh, L-ICGs għandhom deketti eh, ta' suġġetti differenti, għet jista' jispekula għaliex għax forsi kien hemm xi taħlid meta jkun hemm arkivju tal-files, dawn il-vjolazzjonijiet seħħu fuq bosta snin sa bil-2008 sal-2014 u kien hemm staff differenti fil-klinik tal-GVK waqt li CGs ma jmux parti mill-valutazzjoni tal-bioekvivalenza ma jagħmlu parti minn studju tas-sigurtà dawn is-suġġetti. Il-fatt li kien hemm lakuna hawnhekk iwasslu magħhom tħassib fuq il-kura u il-fiduċa fis-sistema ta' kwalità ta' din il-klinik probabilment affarijiet oħrajn u koll li forsi ma nistawx inkejlu u koll qed jitnaqsu naqqas din il-fiduċa. Umbat eh, nitkellem fuq l-ispezzjonijiet tal-Renju Unit fil laboratorja GFK li ma revelawx xi problemi sistematiċi importanti hemm son enfasizzaw li dak li qegħdin naraw huwa problemi fil-clinics illi jimmenaw il-fiduċa tagħna. Imħabba l-impatt ta' sigurta għal dawn il-pazjenti. U nafu illi servizz ta' saħħa dan eh, ikkonsidraħ issa GVK u proċedura ta' referenza Komissjoni Ewropea permezz tal-lema u l-artiklu 31 tad-direttiva saqsar CHMP biex jara l-impatt jivvalutanz l-impatt potenzjal tal-ispezzjoni u tal-riżultati u jikonsidra u koll istudji ta' qabel l-2008 fil-GVK u l-CHMP konkludiet l ċimali li għaddiet li risultati uh, eh, immiraw l-kredibilità ta' trials tal-provi fis-sit kliniku tal-GVK dan mill-attivitajiet li bdew mill-2004 ma jistawx wieħed jafda fihom għal riskju benefiċċju ta' prodotti mediċinali konċernati. Għal daqstant naħseb għandna sistema fisseħ illi dawn ir-riżultati ġew finalizzati fit-tieni parti tas-sena f'Lulju huwa wissu lil kummissjoni l CHMP biex jieħdu azzjoni prekawzjonarja b'saħħitha biex jipproteġu il-pazjenti u jiżguraw il-standards attrajl użati huma ehm, hemm prodotti involuti gamma sħiħa għax hemm prova li provi il-trials jistgħu eh, forsi jkun ta' appoġġ anki f'dawk il-kliniks iktar professjonali forsi minn 50 sa 100 150 minn daw il-studji eh, kull sena u kull autorizzazzjoni ta' marketing għandha bżonn ikollha wieħed jew tnejn minn dan ġifieri għandna ħafna Awtorizzazzjonijiet jiġu mill-quta f'perjodu ta' 10 snin ta' attività għal 300 minnhom kien hemm sottomissjonijiet kienu disponibli dejt kien disponibli data ta' appoġġ u jistgħu jibqgħu fuq is-suq fl-Unjoni Ewropea għal mediċini li eh, joqsu mid-data studju oħrajn, is-CHMP qalet li aħjar is-suspensjoni u l-Komissjoni qed tagħmel valutazzjoni maċla fit leġmat li ġejjin fuq din id-deċiżjoni mbagħad tiġi mbagħad trasmessa lill-Istati membri għal mediċini illi huma kritiċi għal pazjenti għax forsi m'hemmx alternativi fuq is-swieq nazzjonali, l-Istat membru jista' jiddeċidi illi jippermettihom. Imma il-kumpaniji involuti hemm bżonn illi jipprovdu trials ġodda fit 12 il-xar biex ma jkunx hemm sospensjoni wkoll fuq dawn il-mediċini. Issa ċerti passi għal futur jew passi li għaddejjin issa l-ewwel net naħseb illi dan dan huwa qasam kumpless ħafna. Hemm ħafna minn dawn is-CROs li jifetħu u jenaqdu ma' oħrajn. Forsi jem 20-30 li jużaw l-istess trial u għalek għana bżon konsolidaw aħjar din l-informazzjoni biex tkun disponibli għal regolaturi fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistaw naqsmu l-informazzjoni mal-imsieħba biex nikrijaw dan il-katalogu ta' trials u u kol naqsmu l-informazzjoni hemm ta' iktar sim ta' informazzjoni mal batana tagħna mal-USFDA, WHO ma' attivi ħafna dan jistgħu tejbu il-risk-based planning se jkollna workshop ma' soċjazzjonijiet ġeneriċi tal-industrija fix-xhur li ġejjin biex intennu mill-ġdid għax għana ħiġna Parix ftit snin ilu xfir responsabilta għall-autorizzazzjoni għall-kwalità tal-istudji li inkludi fil-far jekk mumiex responses ta' dawn il-trials huma jagħmlu l-monitoraġġ, jagħmlu l-audits u ovvjament is-seru ukoll hemm bżonn jġestixxu sistemi tajbin Mbagħad l-implementazzjoni ta' informazzjoni imtejba koordinazzjoni u l-sim tal-ispezzjonijiet tal-GCP kif qal il-kollega tiegħi kif ukoll iktar sim ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha kemm fuq pjanijiet ta' ispezzjoni, koordinazzjoni, pjanar u ta' dawn l-ispezzjonijiet f'pajjiżi terzi. U waħda mill-konsekwenzi tkun pubblikajna rakkomandazzjoni fuq it-trasparenza tal-informazzjoni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 Is-Sur Grut. Nishtiq nirringrazzja fissam il-Parlament Ewropew li l-lema u iż-żewġ rappresentanti li ġew hawnhekk. Eh, Nishtiq nirringrazzja s-Sur Lisa li kien l-opportunità nitħattu llum l-lema ħadmet u ħaffet jekk taraw dan dawn huma elf applikazzjonijiet, elf proposti ġifieri kellhom jaraw u jaġdu biex jarawhom imma Sur Swini fl-aħħa tal-presentazzjoni tiegħu tkellem fuq il fatt li għandna bżonn nital, mhux elezzjonijiet għandna bżonn intejbu l-operat tagħna għandna bżonn tektar kooperazzjoni mal-Amerikani fost oħrajn. Għanna bżon nkunu nafu minna jgħamil daw l-ispezzjonijiet u jekk oħrajn edin eh, jgħamil daw l ispożizzjonijiet il-netwerk bżon jiġi raffinat, imsaxħa. Biex ek insaħħu l-pozizjoni tagħna. Aħna jina konti kritikajt il-fatt li ma konniex informati so, missa miktar sim ta' informazzjoni, l-approċċ huwa ntejjeb u naraw reazzjonijiet immedjati. U jina u koll kont kontent b'dawn l-aħbarijiet, l-affarijiet qed jiċċaqalqu u għalhekk għandna bżonn ta' netwerk iktar mill-qrib, iktar b'saħħtu fl-Ewropa kif ukoll fuq livell internazzjonali. Intqal ħafna fuq it-Trattat tal-Kummerċ Ħieles fil-kontest ta' TTIP, aħna nisimgħu biss l-aspetti negattivi ta' TTIP, imma jkollna iktar koordinazzjoni, iktar kontrolli, iktar ispezzjonijiet. Għax hemm xi studji kliniċi li esklusivament huma lilin mill-Ewropa u għalhekk għandna bżonn ta' standards ola ta' sigurtà dan huwa possibbli mingħajr it Iva, imma huwa possibbli f'dan il-kontest li neseċitaw il-pressjoni għax li kieku ikonna TTP jekk ikonna xi ħaġa lura tkun li forsi dawn l-standards tal-clinical studies jollow. Din il-ġimgħa Konna qed nitkellmu fuq il ttip kena dibattitu kbir fil-Parlament għalhekk qed nitkellmu fuq dan is-suġġett għalhekk dan il-kuntest. Grazzi ħafna dawn l-investigazzjonijiet eh, mxow b'ċerta maġla u għal-qastant nirringrazzjakom ħafna grazzi l-Sur Grot, l-Sur Pieċa. Grazzi ħafna, President. Iva, presentazzjoni twila ħafna is-natura tal-ema kienet twila ħafna, ma jena mħasseb ħafna fuq ċerti affarijiet l-ewwel net. L-ewwel net għandna l-istati membri ma naħsibx illi hemm problemi hawnhekk għandna l-istess regolamenti, l-istess qafas regolatorju għal dak li hija l-liġi farmaceutika u ovvjament għandna direttiva illi forsi mhux dejjem hija implementata perfettament, imma ħanħadu l-affarijiet għal issa Dan huwa suġġett ta' diskussjoni differenti magħna l-pajjiżi terzi. Jo pajjiż terz eh, bħal l-Istati Uniti u għalhekk għandhom eh, aġenzija ċentrali imma l-proċeduri għal dawn il-clinical trials mhumiex ekwivalenti. U għalhekk f'liema stadju qegħdin meta niġu għall-arfin reċiproku bejn l-Aġenzija Medika mill-lat Ewropew u mill-lat Amerikan. Naf illi eh, fl-Istat Uniti kien hemm bosta skandli ħafna mediċini mbagħad ġew irtirati għax kien hemm eh, xi babis u għalhekk mbagħad kien hemm ħafna kumpens u għalhekk dan importanti fil-kuntest ukoll tat-TTIP, tat-TTIP. Għandna mbagħad l-Indja, l-Pakistan, iċ-Ċina il-grupp illi konna nsejħulu il-pajjiżi qed jizviluppaw. M'hemmx koordinazzjoni imma qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa sempliċi ħafna l bioekvivalenza Is-sostanzi attivi dejjem huma l-istess nsemmuhom kif irridu ma l-sostanza attiva tibqa' li mi l-istess waħda u lek mhux suppost ikun hemm problema jekk is-sostanza attiva ġiet approvata mill-Aġenzija Ewropea mhux suppost ikun hemm problemi iktar tard mbaħt għandna l-produttur li produċi wkoll imballaġġ l-impakketjar suppost ikunu eh, ħilsa mill-kontroll tal-Aġenzija Ewropea imma da ma jiġrix u għalhekk nsaqsu għaliex. nsaqsu l-Aġenzija Ewropea għandha fiduċa f'dawn iċ-ċentri illi jagħmlu ir-riċerka tal-bioekwivalenza Hemm ċertu proċess ta' akkreditazzjoni għal laboratorji, għal ċentri illi jittestjaw il-bioekwivalenza naħseb dan huwa punt importanti ħafna. Bil-mediċini innovattivi ximdaqiet nisimaw stejjer ta' isu nistaw namlu film tal-orrur f'Hollywood kien hemm dawn il-klinik eh, trials imma soltu f'xi pajjiż terz il-volontira ovvjament ma jitħallsux daqshekk allura ma iktar disponibbli. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzja is-Sur Pedicini nirringrazzja li hemm Ewropea tax-xogħol tagħhom fuq eh, dan is-suġġett tant importanti tal-lum. Jiena naqbel bisih dak li qal Peter Lise qabel fuq l-ek msejħa nqas ta' sperimentazzjoni għax dejjem hemm riski. U għalhekk jiena naħsibu ta' tħassib l-element soċjali ta' sperimentazzjoni tal-mediċini li interessaw l-iktar dawk il-persuni u dawk il-popolazzjoni l-iktar vulnerabbli. Reċentement daw l-aħħar snin, speċjalment li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea fil-Stati eh, Uniti kien hemm eh, żieda fuq sperimentazzjoni speċjalment fuq it-tfal illi ma kienu jafu dak illi qed kienu għedin jagħmlu. U għalhekk aħna naħsbu illi hemm bżonn nużaw ehm, kastigi għal dawn il-kumpaniji farmaceutiċi illi jagħmlu dawn jagħmlu hekk. U għalhekk insaqsi lil-lema jekk għandix il-possibilità li tagħmel kontroll fil-fażijiet kollha ta' sperimentazzjoni klinika anzi ta' qabel ukoll u nsaqsi kif qed nipprovaw nikkoordinaw dawn il-kontrolli fuq livell dinji, ġifieri jiena norbot ma' dak il-kollega Peċċa mhux biss fl-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea, imma fil-pajjiżi terzi fejn hemm inqas kontrollu lek iktar faċli dawn il-prassi sperimentali jiġu adottati li huma tant taħsara. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, Grazie ħafna, aziz kollega, sur Lise. Inti tixtieq mill-ġdid tieħu l-kelma Peter Liza, kjoġbok, le, mhux il-każ. Forsi ngħaddi il-kelma Assur sur rappresentant. Rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea. <clears throat> Thank you for a uh, number of... Uh, Grazie ħafna tal-kommenti ta'kom. L-ewwel net fuq livell internazzjonali, l-ewwel net nipprovaw naħdmu ħafna mal-FDA rapport kważi ta' kuljum u u ukoll nistabilixxu sistema li permettina nċaqal r-risorsi ta' ispezzjoni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi nifokaw fuq dawk il-pajjiżi fejn pereżempju bħall-Indja u ċ-Ċina. Għan nitkellem fuq kull tip ta' ispezzjoni. Negozjati ta' TTIP u mbagħad Eh, mbuttatura għad diskussjoni tagħna biex naraw kif nistgħu naħdmu aħjar u lek għandna l-grupp ta' ħidma bejn l-FDA, l ma stati membri u eh, Missjoni Ewropea biex provaw nsib mezz, provaw nsibu mezz aħjar kif nistgħu naqdu dmien u nittamaw sa' ta' din is-sena konna riżultati ma naraw kif nistgħu nkompu navanzaw. Fuq il-komunità internazzjonali jekk nistgħux ninaqdu hemm inizjattiva l-International Coalition of Regulators illi jenaqdu jorganizzaw ruħom pal, anke pal ġappun l-Stati Uniti, l-Australja, l-Unjoni Ewropea, mhux biss, imma pajjiżi oħrajn li Korea ta' sfer u pajjiżi oħra li huma interessati illi jorbu ħafna lejn dan il-klab biex jaħdmu aħjar u lek nittamaw dan jista' jkun tajnuna, tagħmlu riforma tal-Konferenza Internazzjonali tal-Armonizzazzjoni, il-proċess volontarju illi nittamaw li għamlu aħjar użu, nistabilixxu standards rikonoxxuti globalment. Passoltu hemm pajjiżi li huma iktar impenjati, xi forsi inqas impenjati, imma nipprovaw nixponaw li kulħadd biex ikollu l-bol attiv. Fuq in-numru ta' clinical trials fuq it-tfal, parti bitweċiba tkun illi għanna regolament fisseħ imma nixtiequ illi eh, ovvjament it-tfal jużaw iktar medicini għax in-nies eh, il-persuni tad-dinja medika ovvjament jixtiequ illi għax hemm it-talba mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma fl-Istati Uniti wkoll hemm it-talba ta' iktar clinical trials fuq it-tfal għax għandhom bżonn il-mediċini. Imma ovvjament bżonn niżguraw ruħna illi meta jkun hemm clinical trial il-persuna l-pazjent huwa kopert ma jkunx għal riskju. Hemm ir-regoli deontoloġiċi. Qegħdin nitkellmu fuq deontoloġija professjonali hawnhekk. Thank you, sir. Uh, Eżi, Doctor in the Iva, jekk joġbok, għadilek il-kelma, Iva, fil-ranġamenti li għadu kem tkellem fuq il-kollega, l-istati membri huma pazjenti f'dawn l-ispezzjoni ta' manifattur, per eżempju, li huma fuq l-agenda pala priorità f'dawn l-iskambju bejn regolaturi u mod iktar speċifiku bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti għal GMP u għal teams tal-prassi klinika l-kollegi tal-Istat Membri huma f'kuntatt mal-Istati Uniti kull ġimanna telekonferenzi jem sim ta' rapporti tal-riżultati biex minn banda waħda nistgħu nieħdu azzjoni flimkien u naħdmu fejn hemm lok illi naħdmu eżempju għal clinical trials imma nkunu konxju wkoll ta' dawn is-siti illi ġew pereżempju ispezzjonati b'risultati eh, tajbin u minflok imorru lura għal dawn is-siti morru eh, għal sit u ċentru differenti, ġifieri hemm sinerġija bejn is-sistemi tal-Amerika ta' fuq kif ukoll tal-Unjoni Ewropea biex inħarsu s-saħħa tal-pazjenti u l-clinical trials iżgura il-riżultati ikunu ta' kwalità u nassiguraw ukoll il-manifattura tal-ingredienti jew tal-prodotti aħħarin li jkunu eh, tal-standards meħtieġa anki jekk hemm differenzi eh, tekniċi bejt ta' bejnietna imma basikament eh, aħna simili ħafna, anka ħafna mit-tobba inħarġu fl-imkien, ġifiri jifmu sew lil xurxin għax ilhom jaħdmu daw l-aħħar sitta tmien snin. Hemm ħafna familjarità, ħafna fiduċja reċiproka jekk ibatuna rapport pereżempju ta' ispezzjoni jgħidu din sit u għatajek aħna naċċettaw immorru x'imkien ieħor jekk ngħidu aħna pereżempju għandna problema reali ngħidulhom nistaw naġixxu flimkien fejn ikun possibbli u kien hemm opportunitajiet mhux biss fl-Stati Uniti u l-Ewropa ma wkoll WHO eh, ħadmu eh, magħna fuq ċerti installazzjoni jew ċentri għal-futur da jiddependi fuq data, fuq sistema ta' data tajba ħafna għal katalogar ta' dawn is-siti. Fuq il-punt tal-ħarsin ta' soġġetti vulnerabli kellna skambju mal-komitat 3 snin ilu u anki qabel kif qal id-tabib Lise l-ispetturi Ewropew u r-regolaturi Ewropew pubblikaw linji gwida fuq il-istennijiet speċjalment fuq il-ħarsin ta' pazjenti ta' trials ta' dawn il-provi u nistennow għal dawk il trials ta' l-Unjoni Ewropea jiġu pubblikati u kunem hemm azzjonijiet dan irid ikun ċar għal kulħadd. Naħseb ukoll huwa ta' inkoraġġament li l-ispetturi li ġim dawn il-pajjiżi qegħdin jissieħbu magħna U anke leġislazzjoni fl-Indja ġiet aġġornata fuq il-clinical trials, speċjalment biex itejbu il-ħajja ta' u s-saħħa tal-pazjenti u tal-volontieri. Nittama illi jekk eh, rispondejt għal kommenti. Beaucoup, donc merci euh, pour... Euh, grazzi ħafna ta' t-reċibiet ta'kom, grazzi tal-kwalità ta' dan id-debattitu tant importanti, nafu. U l-interventi tal-kollegi kellhom bħala għan li nħedġu l-lema l-Kommissjoni fil-Clinical Trials fil-Pajjiżi Terzi, regolamenti ġdid kif intqal fuq dawn il-Clinical Trials daħlu fis-seħħ 16 ta' ġunju tal-2014 u dawn fil-pajjiżi terzi mżon jiġu reġistrati u reglament se jiġi applikabli biss me-28 ta' Mejju tal-2016 u għalhekk huwa importanti li jkun dan id-dibattitu biex ninsistu biex l-ispezzjonijiet neċessarji isiru fil-fatt sa' dik id-data u ikunu f'konformità mar-regoli il-ġodda la derba jidħol fis-seħħ għal punt 21 ma kienx hemm eh, AOBs u għalhekk nirringrazzja lill interpret il-President Gentilment illi bħassoltu għaqdu Dmirom eh, mod tajab ħafna, grazzi President mill-Kabina Maltija u għalhekk għal 23 eh, u u 24 ta' frar. Grazzi u lejla tajba lil kulħadd.